Right, uh, welcome everybody. Uh... Merħba l-kulħat, nil-għakom sanna skambju ta' opinjonijiet mal-Kommissarju Barnier. Minħabba li mafus mal-ħin ħajkun xiftit kim ftit minuti tard u għalek sanaddi l-kelma minnu fih biex jitina il-diskors tiegħu taftuħ. Din hija parti mid-dialogu strutturat bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni u l-Kummissarju Barnier se jippreżenta l-proposti li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni fir-rigward is-suq intern u s-servizzi finanzjarji fix-xhur li ġejjin. Grazzi. Grazzi, Sinjura President. U wara l-obsenar it-tajjeb lilkom il-koll. Niskuża ruħi li qiegħed li ġejt kemm xejn tard illum. Iżda kien hemm laqgħa tal-kulleġġ tal-kummissarju, kummissarji dal-għodu u konna nagħtu ħarsa lejn il-sensiela ta' proposti fuq ir-reċiproċità fir-rigward l-offerti globali, tendering. Għalhekk kont tard. Ħafna minnkom kont fi Strasburgu il-ġimgħa li għaddiet u fil-ħin tal-mistoqsijiet fuq il-kompetittività fejn jiena kont involut, ħafna mill-kollegi staqsew dwar l-infrastrutturi fis-suq intern. Kif niżguraw li ikonna bażi soda għas-suq intern. Din l-idea ta' pjattaforma, ta' sisin, ta' bażi ta' ġebla ta' xewka tini ideja f'moħħi x'aħna rridu nibnu bħala parti mill-ekonomija tagħna, l-industrija finanzjarja li għandna bżonn. U għalhekk għandna bżonn bażi soda għal tkabbir b'saħħtu u li jkun dejjemi. Ma rridux nibnu fuq ir-ramel bħalma ħafna drabi kien fil-passat bir deregolamentazzjoni jew inkella l-autoregolamentazzjoni li rajna li ma kinux qed jaħdmu ma ħadmux. Sinjuri, membri ta' din il-Kamra, kull ma għamilna f'dawn l-aħħar snin kien qed jaħdem fuq bażi soda, fuq trasparenza, fuq responsabilità, kif ukoll fuq l-etika. L-affarijiet li bdow jiebu ftit ftit jew jonqsu ftit ftit dawn l-aħħar 15-20 sena. Aħna rridu li servizzi finanzjarja servizzi finanzjarji jaqdu l-rwol ta' servizz tal-ekonomija reali. Nafu li ħafna ċittadini l-lum il-ġurnata qegħdin nibatu minħabba l-kriżi u għalhekk hemm bżonn li intemmu x-xogħol. Hemm ix-xogħol tal-G20 ukoll irridu nagħtu ħarsa lejn ir-regolamentazzjoni, trasparenza u l-governanza. Mhux biss fl-Ewropa qed naħdmu attivi ħafna f'dak il-qasam iżdan qed naħdmu madwar id-dinja. U għalhekk jiena fil-ħin li qattajt Washington, Beijing u Tokyo tkellim propju fuq dan. Dan huwa biss kapitlu wieħed ta' dak li neħtieġu nagħmlu. L-ewwel kapitlu fil-fatt, irridu nerġgħu noħolqu dawk il-sisin soda għal regolamenti u supervizjoni ta' swieq finanzjarji. Neħtieġu nagħtu ħarsa lejn ġejjien li jkun aktar proattiv fejn ikonna aktar forma dinamika ta' regolamentazzjoni. Irridu naqatta ftit żmien, nħarsu lejn dan, nħarsu lejn shadow banking, l-fondi għall-ekonomija, l-konsumaturi u riformi strutturali potenzjali għal banek biex bekk nilimitaw is-sogri. hemm ħafna nies li mhumiex membri hawnhekk u għall-benefiċċju tagħhom nixtieq ngħid kelmtejn biex ngħid xogħol qed nagħmlu propju fuq il-20. Hemm ħafna proposti madwar il-mejda u l il parlament Ewropew għamel ħafna kontribut kostruttiv hawnhekk. Għadna kemm adottajna test fuq il-short selling u l il cds il-credit default swaps, il-rapporter war Pascal Kanfen u t-test tal ġim saħħa, grazzi propju għall-input tal-Parlament Ewropew. Wasaltu biex tadottaw test fuq derivati il-rapporter Werner Langen u dan huwa suġġett importanti meta naraw il-volum ta' kummerċ fid-derivati. Nixtieq nirringrazzjakom għal kooperazzjoni eċċellenti li kien hemm speċjalment fir-rigward l-approvazzjoni tal-faċilitajiet tal-ikklirjar. Mbatt ngħaddu għal MIFID u CRD erba. Ir-rapporter Otmar Karas ta' qed jaħdem propju fuq dan is-suġġett u jiena mħasseb li għandna nżommu il-regoli wahdanin, is-single rulebook. Għafna Ħafna pajjiżi jridu iżda ma rridux inxeklu il-setat tal-Autorità Supervizorja Ewropea jew inkella xorta klerjar jekk aħna rridu il-tajjeb tal-servizzi finanzjarji. Fir rigward Mefid, nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-Parlament Ewropew, is-Sur Markus Feber, għax-xogħol li għamel rridu nkomplu nestendu l-mifid għal kull pjattaforma alternattiva ta' kummerċ u anke l-pjattaformi għal kummerċ ta' veloċità għolja u anki swieqa derivati u l-materja prima speċjalment fir-rigward il-qasam tal-bidja. L-istess mod irridu naħdmu fuq l-abbuż fis-suq sabiex bekk insaħħu il-pjattaformi u rresqu wkoll xi sanzjonijiet biex bekk ikunu ta' deterrent għall-abbużi. Fi rigward l-istrumenti over the counter, OTC, għanna bżon sanzjonijiet ċari u li jkunu kredibbli. U dan huwa elim importanti għal dan ix-xogħol kollu. Fuq ix-xogħol tal- CRAs, il-Credit Rating Agencies, l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu, nixtieq nirringrazzja s-Sur Domenici li jaqsam l-istess opinjoni tal kummissjoni Nilqaw ix-xogħol tal-rapporter Peter Simon li hija hawn ukoll fuq il-garanziji tad depositi Fil-fatt, rajna li taħt il-presidenza Daniża aħna nixtiequ jkollna diskussjoni kostruttiva sabiex bekk naslu għal ftejm fuq it-tieni qari. Dan huwa importanti għal protezzjoni tal-konsumatur. Issa fuq direttiva Omnibus 2 jina nilqa ir-riżultati tal-vot ta' dalodu, nixtieq nirringrazzja lir-rapporter Berkard Balz għabbażi ta' xogħol tiegħu nittama tassow li nirnexxinna nilħqu bil fil-Kunsill. Sinjuri, ottubru li għadda għamilna żewġ proposti sabiex niffaċilitaw il-ħajja għan negozji, speċjalment l-SMEs. Dan huwa l-passaport tal-kapital ta' riskju, il-rapporter huwa sur Filip Lambert, mbagħad hemm ukoll il-Fond Ewropew għall-imprenditorija soċjali, rapporterija Sofija Okoni, nittama li nistgħu nimxu l-qoddim bħeffa għat trialogu x-xar id-dieħel. Kooperazzjoni mal-Kumitat tagħkom hemm suġġetti oħrajn għal regolamentazzjoni li qed jiġu indirizzati iktar fil-fatt mill-Kumitat Ġuri fuq l-imprizi responsabbli il-rapport, il-rapportaċ minn pajjiż għal ieħor il-trasparenza mitluba minn 600 kumpanija inkluż l-industrija tal-injam u l-industrija tal-estrazzjoni għanna rapporter Wolf Klins un bat għanna rapporter u koll Sirpa Pitikainen. Signori, għattaw ħafna ħin u ħafna ħiliet u investiti f'dan ix-xogħol li huwa tassow xogħol li jikkoreġi dak li kien żbaljat u li jirreaġixxi għal dak li kien hemm żbaljat. Ovvjament jeħtieġ li nitalmu tal-limit minn dan kollu, dan diġà tulkom fl smih li kelli flimkien magħkom, ma rridux li xi suq finanzjarju jew attur finanzjarju jaħrab minn supervizjoni effettiva u regolamentazzjoni effettiva. Għanna bosta proposti propju fuq dan ir-rigward għanna l-kustjoni tal-ġestjoni tal-krizi li għaddejjem minna għanna l-Eliza Ferreira u l-Gunnar Hockmark li ħajkunu reporters propju fuq dawn is-suġġetti. Wasanna fl-aħħar stadju ta' konsultazzjoni interna hemmhekk u jiena qed nippjana li nestendi l-konsultazzjoni u ninvolvi wkoll ħafna partit interessati oħrajn, speċjalment fuq kwistjoni tal bailin li hija parti mill-kaxxa tal-odda salvataċ li għandha tiġi prezentata. Irridu nagħtu ħarsa bir-reqqa l-miżuri li irresqu u anki l-ħin involut biex bekk nivitaw li jkun hemm xi nuqqas taftejim jew inkella li jkun hemm irdupjar tax-xogħol. Ix-test dal-waqt ser jasal, ħanaslu għalih, u nħares il-qoddim biex nippreżentaħulkom hawn ukoll. Barra minn hekk hemm setturi ieħor li intom ilkoll interessati ħafna fih u ġustament wara kollox qed nitkellmu dwar it-trasparenza fuq ir-regolamentazzjoni ġenerali u dan huwa s-suġġett ta' shadow banking. Għadna kemm nidejna konsultazzjoni fuq dan is-suġġett, sinjuri, il-kreditu mhux bankarju huwa settur li dejjem qiegħed jikber u hemm rabta diretta jew indiretta mas sistema bankarja. Iżda dawn l-istess regoli u l-istess supervizjoni ta' kredenzjali ma japplikax fuq il-level globali. Dan huwa għalhekk punta tħassib u l-G20 u l-Bord ta' Stabilità Finanzjarja l-FSB qed jagħti ħarsa lejn dan għamel ħames gruppi ta' ħidma u qed iwasslu għal rekomandazzjonijiet wara l-laqat ta' Sejul u Kann. Din il-konsultazzjoni ser tibqa sal ewwel ta' Ġunju, se norganizzaw konferenza wkoll nhar is-27 ta' April u nittama li l-Parlament Ewropew ikun involut f'din il-konferenza fuq shadow banking, regolamentazzjoni tal-banek, sekuritizzazzjoni, il- skuza, titolitarizzazzjoni, il-sujġetti l-oħrajn ta' repos, eccetera. Imbagħad it-tielet aċċess għax-xogħol għall-2012 ser ikun protezzjoni tal-konsumatur. Hemm il-kwistjoni ta' fiduċa li rridu nerġgħu rroddu lura bejn il-konsumaturi Ewropej u l-banek. Hemm ħafna prodotti tossiċi, ħafna problemi prodotti komplessi, u hemm ħafna prodotti li ma jaħqux il-ħtiġijiet tal-konsumaturi, uħud huma eh, għalin wisq ħafna drabi ma jkunux lanqas trasparenti jew inkella dritta tarif ma jkunx hemmhekk. Jekk aħna rridu li tassew ikun hemm fiduċa, jeħtieġ li nżidu r-rispett kif ukoll il-fiduċa fil-prodotti. Naddu għal kreditu tal-ipotekar, is-Sur Sanchez Presedo qiegħed hemmhekk rapporteru dan jaqa' taħt il-protezzjoni tal-konsumatur ukoll Ser ikun hemm inizjattivi oħrajn l-ewwel net l-investiment, il-prodotti ta' investiment bl-imnut, il-rekkim sejħa PRIPS, dan jammont tal-11,000 11 biljun euro sal-2009 Mbagħad hemm ukoll informazzjoni li hija meħtieġa, Sinjura Beres ħa taħdem fuq dan u ser ikun hemm proposti oħrajn fil-rebbija ta' din is-sena. Ser ikun hemm id-direttiva USITS u l-assigurazzjoni, il-sensara, u biex nippruvaw nitalmu wkoll l-estjonijiet mill-affarijiet li saħħu u fuq affarijiet oħrajn li ma ħadmux tajjeb. Rridu nżidu responsabilità fuq spallejn il-depositories, anke fil rigward tal-qasam tal-sensar u tal assigurazzjoni għandna bżonn aktar trasparenza, ġestjoni tajba tar-riskju u anke rridu nagħtu ħarsa lejn il-konflitt ta' interess. Dan ħan proponu mbagħad ħan naħdmu wkoll fuq il-fondi ta' pensjoni biex insaħħu l-vjabilità tas sistemi ta' pensjoni tagħna għatnatu nagħtu attenzjoni għal dan it-test u temnux dak kollox li joħroġ mill-istampa. L-intenzjoni tagħna wara kollox mhijiex li napplikaw l-istess regoli ta' solvenza lil fond ta' pensjoni u ovvju li hemm differenza, hemm bżonn li nagħmlu differenza fil-fatt f'kwistjonijiet prudenzjali iżda meta l prodotti jkunu identiċi jeħtieġ li jkollna l-istess regoli prudenzjali. Kelmtejn fuq dak li nixtieq nagħmel issa fuq medda twila ta' żmien u l-finanzjament marbut miegħu. Il-fondi ta' pensjoni huma essenzjali fuq medda twila ta' żmien u hawnhekk għandhom rwol x'jaqdu l-banek. Jiena imħasseb mhux ftit dwar l-impatt ta' din ir-regolamentazzjoni kollha fuq medda twila ta' żmien il-finanzjament tal-ekonomiji naħseb li rridu noqogħdu attenti u rridu niftħu dibattitu ewlieni fuq din il-kwistjoni anke mas sur Oli Ren u s-sur Tajani biex bekk ikun hemm green paper fuq il-finanzjament u l-ekonomija u finanzjament fuq medda twila ta' żmien. Dan għandu joħroġ fix-xhur li ġejjin. Suġġett ieħor importanti huwa l-konsumaturi. Għandna bżonn trasparenza tal-ispejjeż bankarji ndejna konsultazzjoni pubblika propju fuq dan is-suġġett u hemm bżonn li l-konsumaturi jkun faċli għalihom jifhmu u jqablu l-ispejjeż x'inhuwa. Il-banek mhux qed jagħmlu sforzi biżejjed hawnhekk fl-opinjoni tagħna u għalhekk għandna bżonn leġiżlazzjoni fuq dan. Imbagħad fir-rigward il-mobilità u l-switching mek kien hemm rekomendazzjoni ta' 18 ta' Lulju tal-2011 li bat messaġġ ċar li l-Istati membri biex jieħdu azzjoni fuq dawn il-kontijiet bankari. Jien ma naħsibx li dan ser ikun biżejjed u għalhekk neħtieġ li naħdmu fuq leġiżlazzjoni anke fuq dan. Hawn qed nirreferi għal rapport ta' inizjattiva propja tagħkom infassal minn Jurgen Klute Sinjuri, dak kollox ħati għaj, grazzi tal-attenzjoni, forse nista' nżid kelma oħra fuq kemtej oħrajn fuq kwistjonijiet strutturali. Meta weġibt lis sur Lamberts xi ftit ilu jiena eh, ħdimt eh, propju fuq dan hemm bżonn li naħdmu fuq is-separazzjoni tar-riski fis-settur bankarju. Irridu noqogħdu attenti noqdu jnejn ser nazlu fuq dan is-suġġett waqqafna wkoll grupp ta' esperti presidut minn ex kollega Sur Kennan, governatur tal-Bank ta' Finlandja. U hemm għaxar minn nies jaħdmu b'mod attiv fuq dan is-suġġett għanna rapport Vickers fil-Renju Unit, għanna sentenza Volker fl-Istati Uniti, hemm ħafna dejat oħrajn, iżda aħna rridu jkollna konsultazzjoni miftuħa, sħiħa ma', ma kulħadd Sinjura President, dan ix-xogħol għandu jintem lejn l-aħħar tas sajf, forsi l-iktar tard lejn Settembru u Ottubru, aħna rridu l ta' tagħkom ikun involut, ikun konsultat u bekk tkunu tistgħu taddu l-ħsieb tagħkom lill grupp li kenen. Mingħajr ebda preġudizzji intom tistgħu tolkolkom il-pożizzjoni tagħkom fuq is-separazzjoni tar-riski fis-settur bankarju. Din hija biċċa xogħol importanti ħafna u huwa impenn kbir li nieħdu azzjoni qabel it-tmim ta' din is-sena. Grazzi ħafna, Sinjuri. Thank, thank you very much, uh, Commissioner. Um, uh, Grazzi ħafna, Kommissarju. Uh, jekk ġabkom tuni minuta, jiena ħafna drabi ma nħuxħin ħin meta jkollna l-Kummissarju prezenti, però hemm xi affarijiet li nixtieq li nindirizza. L-ewwel nett naħseb li l-koll tixtiequ tipparteċipaw fil-Shadow Banking Conference, però ma studentniex biex nagħmel diskors avolja naħseb li hija xi ħaġa li kont involuta ħafna fija fil-passat. Nispera li din titranġa. Na żgur li ninsab ċerta li kien hemm xi żball. Ma kontx fil-programm. Minix imniżla fil-programm, imma din żgur li se nsalvuha. Fis-27 suppost. Tajjeb mela. Issa nsiru nafu. Fuq il-kustjoni tal-banki banek u l-finanzjament fuq pjan fit-tul, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq ir-regolament proġetti u anke finanzjament ta' bonds fuq pjan fit-tul. Naħna nixtiequ li nagħmlu rapport ta' inizjattiva fil response għal grupp Likenen Issa xi eh, punti loġistiċi. Hemm xi ħaġa oħra li forsi għandkom kunu konxi tagħha li aħna hemm 15 il-leġiżlazzjoni li mhix kollha tagħkom li tasal fil-fażi ta' trialogu qabel is-sajf bħal pereżempju d direttiva tar-rekwiżiti tal-kapital li forsi kollha bżonn aktar trialogi tridu tirrikonoxxu l-fatt li dan ma jistax ikun li nagħmluhom kollha u se jkollna nagħmlu xi nażlu x'huma prijoritajiet anke fuq dak għandu x'jaqsam ma l-aġenda tal-G20. Anke anke minħabba raġunijiet ta' loġistika. Jekk ma nix nagħmlu kollox, għax ma nistax nagħmlu kollox f'daqqa, jiddispjaċini ma l-ammont ta' ġislazzjoni hija daqsa daqshekk eh, kbira. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil ġan Paul. Mhux mistoqsija għandi jiena għax il-Kummissjoni dejjem tifhemna u dejjem tagħtina il-kjarifika li nkunu rridu. Anke tweġeb mistoqsijiet li forsi nkunu preparajna minn qabel. Nixtieq ngħid il-Kummissjoni illi mhux għax dan mhux se nindirizzawhom um, Ma jfissirx għax għanna ħafna fuq d ta' daħna mhux se nindirizza b'mod tajjeb. Iżda xorta waħda għandna problema u sa ngħidha eh, pubblikament. Ir-regoli ġodda fuq l-interpretazzjoni illi qegħdin iżommu, mux iżommuna mix-xogħol tagħna, l lura permetti li nispiega, jekk ir-rapporteri u xadows deċedu illi ma jaħdmux aktar. Din tkun għax huma ma jistawx jaħdmu eh, ċertu lingwi. Suppost il-politika f'din l-Unjoni hija l-multilingwiżmu u minn l-interpreti ma nistawx naħdmu aħna u eh, illum rajna li politika stupida li naqsu il-flus fuq l interpretazzjoni jfisser li ma jkollniex interpretazzjoni meta jkollna bżonnhom, bżonn meta jkollna diskussjonijiet fuq delegati u dan huwa punt importanti ħafna għaliex għandna ammont kbir ta' delegati u jekk ma jistax ikun diskussjoni tajbin ftal t tliet lingwi, mela m'hemmx eh, inutli li noqogħdu naħdmu. Jiena inni MP aktar minn seba' snin u kelli nkun koordinatur biex ikolli eh, l-interpretu kelli xi xotaġ għaliex l-interpretu ma tħallix jidħol fil-kabina waħdu biex jaħdem għax kien jgħat waħdu. Forse għalikom mhix problema, imma għalina d-dinja diffiċli ħafna u l-awtoritajiet f'dan il-Parlament Ewropew u l-President tal-Membri tal-Buro u l-Membri tal-Buro għandhom ikunu konxi illi il-demokrazija Ewropea ma miexejn mingħajr ma jkollok lingwi kollha disponibbli. Aħna rridu nkunu nistgħu nesprimu noħna tajjeb suppost nispromu nota tajab ukoll bl-Ingliż, imma din mhix l-unika lingwa tagħna, dak kollu li xtaqt ngħid jiena kommissarju. Nizgurak illi aħna ser naħdmu bisħieħ u żgur illi ser ser nixxilna u koll naħdmu fuq il-proposta illi inti jessaqtilna. Jiena kont daqxen provokattiv fuq din il kwistjoni tal-interpretazzjoni. Xtaqt ukoll <clears throat> ngħid li r rapporti li jiġu adottati mill-votazzjoni ta' maġġoranza li juru x'inhi l-opinjoni ta' din il kumitat huma prova wkoll tar-rieda li għandu dan il-kumitat. Rridu niżguraw illi trialogi ikunu l-opportunità biex naraw xinu l-opinjonijiet tal-gruppi minuri. Issa fuq aġenziji tal-credit rating. Grazzi għal kollega tagħna se nkunu nistgħu proposti tajbin ħafna. U forsi se nqajmu dawn l aġenzija ta' credit rating li forsi palissa qegħdin reqdin. Żgur li eh, inti forsi tapprezza xi proposta li se nresqu. Forsi nista' inwieġeb jista' jkollna wkoll dialogu daqsxejn aktar interattiv. Eh, ma nix li kunem nuqqas ta' bħala President ta' dan il-Kumitat fil-konferenza tagħna eh, fuq shadow banking intbatat ittra l-President u se nivverifika li din l-ittra ntbatet. Però qed nżomm fuqkom u anke membri oħra tal dan il-Kumitat illi tipparteċipaw f'din il-konsultazzjoni pubblika fuq il-shadow banking. naf li qegħdin tagħmlu ħafna xogħol. U membri ta' dan il-kumitat irrid li kollu ħafna eh, responsabiltajiet u jaħdem ukoll mal-kommissjoni. Ma nistax tagħmel kollox f'daqqa, tittara x'huma prijoritajiet tiegħek l-ewwel. Jiena kont qed naħdem ħafna mal-kabinet tiegħi u mad-DG wkoll u nixtieq nirringrazzja Sur Calvino. Il-Sinjura Calvino, l-Deputat Ġenerali li żgur ser tapprezza l-ringrazzjament tiegħi. Mela dawn l-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu kif kellem il-kollega tagħna u il-kapital ta' riskju dawn huma punti li nixtiequ li jiġu indirizzati għaliex huma priorità. Imbagħad wara dawk huwa nħallu fidejkom biex tagħmlu dak kollu li tistgħu. Aħna għandna espressjoni fl-alpi illi nispera li tradutturi, l-interpreti kunu jistaw jinterpretawha li inti tagħmel l-aħjar li tista għaliex dak huwa l-aħjar li tista tagħmel. Grazzi tal-xogħol ibes li kollu għamil, li għamiltu kollha għamiltom issa fuq l-interpretazzjoni tal-Parlament. Dan huwa suġġett ieħor l għandu x'jaqsam mal-mandat tas-suq uniku. Aħna qegħdin nippruvaw nħaffu dan il-suġġett li għandu jgħin l-Ewropej biex jikkomunikaw. U dan hija traduzzjoni elettronika, ġifiri, id-dokumenti jiġu eh, tradotti permezz ta' sistema elettronika u jiġu tradotti wkoll bċertu eh, preċiżjoni. Dan jiffaċilita x-xogħol tagħna. Kun tajjeb jgħin u jkun vjabli jekk il-pajjiżi kollha jkunu jistgħu jkollhom din it-traduzzjoni elettronika preċiża fil-lingwi kollha. Fit-traduzzjoni bil-miktub hija differenti mill-interpretazzjoni, jiġifieri mill-traduzzjoni mitkellma. Grazzi ħafna issa għandna numru twil ta' nies li jixtiequ jagħmlu intervenzjoni tagħhom, intervent tagħhom. Issa ngħaddi l-mikrofonu lil Elisa. Grazzi ħafna sunira President, grazzi Kommissarju li xċen ir-ringrazzjak tal-li qiegħed hawnhekk fostna u ta' pjaċira lina bħal dejjem. din hija indikazzjoni tar-rabta li hemm bejn dil il-Kummissjoni u l-Parlament. Issa, il-mistaqsija li għamilt naqbel l-inizjattiva Nabra minn inizjattiva li għamiltu fuq il-shadow banking u anke fuq oqsma oħra li huwa importanti ħafna x'inhuma l-attivitajiet li jaqgħu taħt il-shadow banking. Irridu nistennew li jintem dan ix-xogħol kollu fil-shadow banking biex aħna ikollna xi tip ta' inizjattiva leġislattiva Landu għandu x'jaqsam ma' shadow banking għaliex aħna qed buruħna ruħna jisnu f'ċirku vizzjuż dawk il-pajjiżi illi ma jistawx imorru fis-swieq tal-kreditu jisibu ruħhom f'dejn dejjem ikbar. Għalhekk bħalma qatt dan huwa ċirku vizzjuż. Dan kollu qed ipatti għalih il-konsumatur. Għalhekk naħseb li għandna nindirizzawha mal-ewwel din kwistjoni tax-shadow banking Issa, il-finanzjament tal-ekonomija tal reali, din hija waħda mill-ikbar problemi li għanna. Kif il-Bank Ċentrali Ewropew kif Kummissjoni ser jintroduċu regoli sabiex is-self li jsir lil bosta banek kummerċjali sabiex dan is-self jiġi ikun utli u biex ukoll ikun hemm eh, ikun ta' benefiċċju għall-ekonomija. Nixtiequ li dan jiġi faċilitat għal banek. Però dan kollu qed joħloq ukoll sitwazzjoni inaċċettabbli anke għan negozji żgħar. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li żewġ punti, forsi nista' nagħmel taqsira. Jek tħares Jek tħares l-lista attivitajiet tagħna għandna mżuri anke f'dak għandu xaqsam mal intermedjari għandna fondi ta' investiment u anke dak għandu ma mal-hedge funds korp li għadhom lanqas huma koperti minn l-leġiżlazzjoni, titolizzazzjoni u l-bqija. Għalfejn hemm din il-lista sħiħa? Naħseb għaliex hemm problema, hemm problema strutturali fix shadow banking li tammont tal-35% tal-sistema bankarja u dan qed jikber fl-Ewropa. Qed tikber brata maġla ħafna. U hemm numru ta' għodda li qegħdin jiġu indirizzati lejn dan dan il-qasam li jintom diġà adottajtu. Li IFM tkellem fuq il-fondi u anke l-MIFID ukoll. Partijiet ta' test li diġà ġew adottati huma immirati sabiex inaqsu il-dik parti ta' shadow banking li hija eh, li hija negattiva. Għallek nixtiequ li jkollna din il-konferenza u grazzi għal konsultazzjoni nkunu nistaw insibu id-djufijiet il- dak li hemm ħażin biex imbagħad flimkien nkunu nistgħu naħdmu biex qabel l-aħħar tas-sena nkunu nistgħu naslu għal konklużjonijiet wara l konsultazzjoni li namlu. Issa fuq l-ekonomija reali, fuq il-real economy, jina għacċinu ma l-intenzjoniet tagħna. Aħna daħħalna fis-seħ leġizlazzjoni settorjali kull suq għalih u kull prodott għalih. L-ideja hija li jkollna stampa aktar ċara fuq il-finanzjament u l-konsegwenzi ta' din il-leġizlazzjoni u l-problemi li għamu per eżempju, xinkoraġġixxi li jkun hemm għal kapital ta' riskju. Dawn huma eżempji Dawn huwa eżempji ta' inċentivi. Dawn huwa kif nistgħu ngħinu aħna l-ekonomija dik kienet il-mistoqsija ċentrali u l-Bank ċentrali Ewropew dak huwa l portfolio ta' li ren projekt ħarsa situazzjoni Ewropea f'Novembru Diċembru tas sena l-oħra li ma tantx ilu, ħames xhur ilu. Aħna konna f'sitwazzjoni prekarja ħafna f'sistema interbankarja li kienet staġnata u issa l-Bank Ċentrali Ewropew kellu l-irwol tiegħu indipendentament u naħseb dak li jagħmel dan il-bank huwa li ippermettilna biex aħna nerġgħu nqajmu fuq saqajja s-sistema interbankarja għax ridna nivverifikaw li l-flus qed imorru fejn għandhom imorru. Għut minn dan il-flus jikopri id-djun sovrani. Issa qed jerġgħu jixtru dan, ħalsu għal dan id-dejn sovran. Ma parta mill fond rridu jkolli morru lejn din il-real economy, l-ekonomija fil-prattika. Dak kollu li kalli xinajt jena, grazzi ħafna. Issa imis Sven għal ħodor. Anka Filip, nal-ewwel Sven. Ja, ähm, gut, ah, sprechen wir mal Deutsch. Wenn Jean-Paul sich, da muss er, braucht er keine Übersetzung. Äh, das spart dann. Ser, nitkellem bil germanis Jean-Paul mandux bżon interpretazzjoni. Sej frankanna l-flus dan, jgħat jgħajt il-kellim. Grazzi ħafna tal-li ġejt inti għad t-drodu ħna votajna fuq żewġ Zewċ eh, żewġ affarijiet. Issa l konsil u l-Parlament tawna tawna sinjal ċar. Illi l-assigurazzjoni, il-backlogs ta' assigurazzjoni għandhom jitnaqsu minħabba l-kriżi ekonomika. Kien hemm proposta fuq sistemi ta' garanziji ta' sikurazzjoni u jixtaqt nagħmel rapport fuq dan, niftaħ rapport fuq dan imma ma taġġa dan nitkellmu fuq dan ir-rapport u jien kemm xejn imħasseb fuq is-settur tal-assikurazzjoni, speċjalment wara l-vot li kellna dalodu. Meta ser nirċivu sistemi ta' garanziji fuq, fuq settur tal-assigurazzjoni u it-tieni net Jiena qed naħseb anke mar rapporter fuq is-sistema ta' garanziji jekk għandix bżonn forse din jisaġ l-ħazbet fija l-Kommissjoni, jekk għandnax bżonn xi proposta fuq il-ġestjoni tal-kriżi għal dawn il-kumpaniji tal-assigurazzjoni, meta l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jfallu, min ser jagħmel tajjeb għalihom? Kif ser nimxu? Kif ser niżguraw li l-konsumaturi mhumiex dawk li jibatu minħabba dan? u li dawk li ħalsu ta' jkunu protetti. Kont qed naħseb jekk il-Kummissjoni u se tħarsen il-kwistjoni tal-istabilità tas-sistema ta' assigurazzjoni u jekk hux se jagħmlu xi proposti dwar dan ukoll. Grazzi. Iva nista' inwieġeb il-mistoqsijiet waħda waħda. fuq miżuri ta' prevenzjoni, miżuri ta' prevenzjoni ta' riskju fil-qasam tal-assikurazzjoni, irridu ikollna. Irridu ikollna approċċ miftuħ. Din hija mistoqsija li qamet ukoll diskussjoni li qamet ukoll erba' snin ilu fis-settur bankarju mnalija erba' snin ilu. Irridu nevitaw illi ikunem Elementi kbar li nużaw il-bejlin u sistemi oħra biex niżguraw illi ma jkollniex sistema fejn dawk li ħazzu ta' xej kollha maħalsu għalija. Din hija kif bdiet il-kriżi wara kollox u kien hemm ħafna konsegwenzi wkoll għall pubbliku u għal dawk li ħalsu t-taxxa. U dan xpruna aktar il-krizi ta' dejn sovran. Ridu wkoll natu każ ħafna ta' xista jiġri fil-qasam tal-assigurazzjoni. Kien hemm white paper fl-2010 fuq dan. U kien hemm inizjattivi li ġew posposti fuq dan il-punt għaliex aħna għamilna prioritajiet. U jiena jiena dak li hu responsabbli għal proposta leġislattiva biex nwiġġab għalikom dan għandu x'jaqsam ukoll fuq il deċizjoni tal tal-G20 fuq il-kwistjonijiet finanzjarji, dan naraw se jkun l-impatt u nipproponu rispons sistematiku li dun nikkonsidraw ukoll ir-regolamenti kollha li qed isseħħu bħalissa fi skemi oħra ta' garanziji għal depożituri, depozituri u investituri. Nasab li jina diġà għamilt ix-xogħol li nipprioritizza u analizzajt ukoll l-ispejjeż ta' dak li ser kun qegħdin nagħmlu fl-2013. Grazzi ħafna. Ma nistax ma ninjura l-fatt li r-riżoluzzjoni tal-kriżi ġiet inventata fil-kuntest ta' Solvency 2 u kisbet l-appoġġ imma ma rnexxilix taħdem fl-aħħar mill-aħħar u hemmhekk hemm storja u fil-fatt it-testi għadhom disponibbli. Għandna membru mill-ICR nafx minn ħajtkellem l-ewwel Viki jekk jogħġbok. Kummissar jiena kuntent li qed nisma' Mela, dak li ser nagħmel tajt il-President u ħanaddi għal gruppi bl-ewwel mistoqsijiet tagħhom bat niġburhom flimkien mela viki nagħtik il-kelma. Kummissar jiena kuntent li qed nisimak titkellem dwar l-impatt ta' leġiżlazzjoni fuq l-investiment fuq medda twila ta' żmien aħut minna hawnhekk konna qegħdin nitolbu għall impatt kumulattiv fuq il-konsegwenzi mhux intenzjonati għal bosta snin inna nagħmlu din it-talba u ta' bilħaq dalodu kien hemm vot fil-Kumitat tal-Industrija u l-Enerġija li kull persuna fil-kamra appoġġat kliem bħal dokument li jippoġġa l-investiment fl-Ewropa, tħassib dwar burokrazija żejda u anki li wassalum bata tnaqqis ta' infrastruttura u investiment mal-medda twila ta' żmien u għalhekk aħna suġġerejna li l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-investituri bħal l-assigurazzjoni u l-fond ta' pensjoni għandhom ikunu amendati u anki mħarsa u jina imħazba li la darba l-green paper tijak eh, tiħroġ b'intenzjonijiet tajbin forsi ma tkunx mħaffa jew eh, fħina possibli biex tamel tajjeb għal konsegwenzi li jistaw jinqallu ġifrija leġiżlazzjoni komplikata li qed nintroduċu u rridu naraw li nistgħu nidu azzjoni f'waqta sabiex namlu amendi l-leġiżlazzjoni dan ħajkun neċessarju hija ħaġa fortunata li intom oħrajn stajtu tiħdu eh, azzjoni u anki l-MP setaw jieħdu azzjonijiet fuq Solvency 2, però kieku dan seħ eh, ftit jiem qabel il-vot uħut mill-investituri gbar tal-infrastruttura kienet iqajmu dawn it-tħassib dettaljat. Dak il-każ kien dan ma seħx konna nispiċċaw problema kbar. Allura l-kwistjoni tiegħi kif aħna nassikuraw li fi xhur u snin li ġejjin aħna nistgħu nieħdu azzjoni aktar malajr għal konsegwenzi li ma jkonniex li ma kinux intenzjonati. Fl-istess waqt inkunu nistaw nassikuraw li aħna jkollna eh, qafas eh, ta' leġizlazzjoni rigoruża. évoque, comme je l'ai fait tout à l'heure. Grazie tassew, signora Ford. Signor Ford, għajem punt li namilt referenza li meta jintkellemt rispondejt il-Sinjura Ferreira u dinja xaħġa diffiċli ħafna, ovvjament diffiċli nsibu bilanċ għal kull test, perat niprofaw namlu dan mill-bidunet, anki rigward il-kwistjoni ta' assigurazzjoni u anki fuq solvency u anki il-pakket tal-omnibus. Aħna rridu nippruvaw nsibu l-mod kif nistgħu nibilanċaw dawn id-dokumenti kollha din il-dawn il-leġiżlazzjonijiet. U bla dubju aħna rridu niftakru dwar dimensjoni transatlantika. Miżuri li aħna nieħdu għandhom ikunu eh, f'armonija biex joħolqu situazzjoni stessa għal kulħadd anki mal-Amerikani għaliex 80% ta' tranzazzjonijiet huma ta' natura transatlantika kif ukoll ma' reġjunijiet oħra. Allura rridu naħdmu fuq l-investimenti fuq il-medda twila ta' żmien. U naħdmu wkoll fuq is-settur tal-assigurazzjoni x-xogħol tagħna dwar temx hawnhekk. Għalhekk aħna rridu nippruvaw naħdmu fuq il-pakket tal-omnibus u anki testi l-oħrajn, però f'kull test li aħna ser inkun qegħdin irresqu. Signora Ford, irrit ngħidlek li aħna t nagħmlu dak kollu li hu biex nippreservaw l-ekonomija reali fil-waqt li nindirizzaw u nirrispettaw f'temit li aħna minna f'kumitati oħrajn, ok, kif laqat oħrajn bħal G20. Il-proposta li aħna minna fuq ir-riskju tal-kapital huwa tip ta' strumenta biex naħolqu aktar fluidità fiħdan is-suq waħdieni anki għal kumpanji li għadhom edin jitwildu Is-settura l huwa importanti ħafna li, speċjalment in negozji soċjali u intraprenditorija soċjali. Però pereżempju fid-direttiva MIFID aħna provajna nsibu mod kif aħna nistgħu inħeġġu l-SMEs sabiex bekk nkunu nistgħu natwom xogħol u ħafna mid-dokumenti jemlu referenza trasparenza u jemlu aktar faċli il-ħajja l-SMEs. jifacilitaw ix-xogħol l-SMEs anki biex jizviluppaw tip ta' eh, standards ta' kontabilità u anki prospektus. Sarit inkun sinċir fuq dawn il-dokumenti, eh, fuq daw il-testi u tajb li forsi nsaqsu dwar dan, jina ser inkont qed nitkellem mal-Kummissarju Tajani u Kummissarju oħrajn biex ikonna aktar kontributi minn ħatakom għaliex iva. Irridu nkunu dinamiċi u proattivi meta nistimulaw il-finanzjament għal l ekonomija reali. illa darba testi jiġu approvati. Naf li jettom me testamlu ħafna xogħol sabiex l-affarijiet jiġu tajbi mill-ewwel, però l-kwistjoni hi xieġri meta U għalek aħna rridu naraw li ma jkunx hemm meta nħorġu l-leġiżlazzjoni ma jkunx hemm konsegwenzi li ma nkunux isna. Il-Kummissjoni tittassikura li aħna qegħdin nisimgħu eh, nqisu l-ekonomija reali Ixfri rridu nqisu mhux biss il-leġiżlazzjoni imma manka il-konsekwenzi u l impat li daw jistgħu jkollhom. Ixfri dan huwa xogħol ta' progress, e, xogħol irridu naraw li jsir matul iż-żmien. Però s-Sur Barnier jirrispondi lis sinjura Ford. Mela ippermetti li ngħid li meta jinkont ministru fil pajjiż tiegħi stess, għat li ġ-ġurnament xorta waħda importanti għal proposta inizjali u għalekwa ferm importanti għalina biex nieħdu il-ħin neċessarju f'dan il-Kummissjoni u l-Parlament sabiex bekk nkunu nistaw inħarsu l-effetti tal leġiżlazzjonijiet Dan jista' jsir mutaħjar mm, fuq livell Ewropew aktar milli dak nazzjonali. Umbat miżuri ta' livell 2 u kol u sinjor Ford dawn il-leġizlazzjoni bdew it-testi għanna u kol klawżal ta' reviżjoni Kważi f'kull test aħna inkludejna din il-klawza ta' reviżjoni biex insolvu diffikultajiet u kompromessi u din il-klawza għandha tintuża biex nevalwaw il-valur ta' dawn it-testi u din hija xi ħaġa li għadha verament tal-qalbi. Issa, dawn ma mistoqsijiet individwali, mela nibdew Mr. Jorgen. Iva, grazzi tassew. Mela kummissarju l ewwel net, grazzi tassew talli inti ġejt fostna u tkellimna dwar dan is-suġġett. Mill-perspettiva tiegħi xellugija mbosta fajt li jiena nista' nappoġġa u bla dubju aħna risqin lejn regolamenti mill-ġdid ta' suq finanzjarju. Din hija xaġa li nilqaħħa issa mela bħala rapporter fuq ir-rapport dwar l-inklużjoni finanzjarja minn numru ta' kommenti nixtieq ngħidlek Mela fis-26 ta' Marzu il-Kummissjoni Is-6 ta' Marzu il kummissjoni ppubblikat fuq e, publikat rakkomandazzjonijiet dwar Ġunju li għadda u fil-fatt dan ġi ppubblikat f'magazzin oħra. ċertu pajjiżi fejn ma tantx hemm bżonn li wieħed jieħu azzjoni il-komunikazzjoni wkoll kitbet itra u l-Bank Nazjonal kiteb itra kol u qalu li il pajjiżi tagħhom ġew mistiedna biex jaqblu mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni din hija xi ħaġa li oħra jridu nitrattaw. Pajjiż ieħor qal li f'Ġunju tal-2010 ma kanu adottaw leġiżlazzjoni u il-popolazzjoni ma użatiex. U allura f'April tal-2011 din il-liġi diġà ġiet irrevokata u din inkitbet f'magazzin satiriku. U għalhekk wieħed jista' jeġbet il-konklużjoni jew jgħid li forsi l-azzjoni volontarja mhix xi ħaġa li wieħed iħeġġeġ għalhekk għandna bżonn eh, azzjonijiet vinkolanti li jorbtu. Importanti li naħnisħu dwar il-fatt li li konna leġizlazzjoni vinkolanti u għalhekk tajjeb li naraw meta ħan indirizzaw din il-ħaġa inti diġà li din hija xi ħaġa li inti qed timmira lejha qed tiffoka fuqha. Għalhekk nixtieq nisma' għandi mistoqsija anzi għandna diskussjoni rigward jekk din il-leġizlazzjoni x'ħad tkun ħilsa jew le. Nixtieq nkun nafda xejn dwar il-pożizzjoni tiegħek x'ħajġri. Monsieur Glutet, d'abord, merci du travail que vous faites avec beaucoup de vigilance. Grazie tassew Sur Kluten Iva tiet eh, taħdem bir-reqqa fuq dan is-suġġett. Din hija xi ħaġa li tinvolvi u tinteressa l-konsumatur u jiena nixtieq nagħmilha waħda mill-tliet prioritajiet tiegħi għall l-Istrateġija Ewropea l-2020 ma, nis, ma nemminx fir regolament tassu, nemmen li il-nuqqas tal-regolamenti fissu kienet ta, ta, ta dannu ċertu każijiet. Għalek jiena għazilt li namel prioritajiet, li kollna prioritajiet anki ta' kontratti ah, ta' benefiċċji aktar mill-li ta' diffikultajiet. Per eżempju, aħna stlabna l-istati membri biex jidu mal-banek u anki dak li għandu xieqsum unbat mal-mizati tal-banek. Unbat tlabna l-banek u fil-fat kienem zewġ kazijiet sur klute jina u rejt id-dizappunt tijaj Meta rajt li dan il-metodu ma kienx biżejjed rigward il-kwistjoni tal-kont bankarju fejn aħna issa għanna uħut mit-tweġib, mit-tweġibit li rċevejna, aħna ser nkunu fil-fat edin nevalwaw dawn it-tweġibit li rċevejna u ser namlu dan sal aħħar tal-Lulju. U sabiex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek jiena mbagħad ser inressa leġislazzjoni aktar vinkolanti, aktar li torbot għaliex l-ewwel approċ ma ħadimx. Però ser inkun qed nagħmel proposta għal leġizlazzjoni li torbot sa tmim tal-2012 dan ħajottu kol probabli għal miżati tal-banek u anki meta wieħed jagħmel bidla ta' kontijiet bankarji li xi drabi hija kważi kważi impossibbli biex ċittadin jibdel il-kontijiet bankarju tiegħu għalhekk tajb li jkollna leġizlazzjoni bankarji. Grazie tassew issa niproponi li niġbru il-mistoqsijiet eh, tal-gruppi fit-tlieta u ħanejt ilkom eżattament min huma dawn in-nies. Ġifieri jekk qed nitfixkel għajduli mela għandna Sophie O'Coney, Aini McCarthy, Philip Lambert, u mbagħad fit tnieni grupp għandna il-Pablo Zelba Jina Podimata u s-sur Preseido, u mbagħad fit-tielet grupp għandna Sul Bullman, is-sur Kanva u is-sur xuntis. Jekk għaw xaħatiħor ieħor li jishtaq jitkellem u ma jiena marduna bih, iġbdu li attenzjoni mill-ħana mela laq il istammek għalix bla dubju dan ser jaħdinna il-ħin kollu. Mela til-kelma s-sewf jek joġbok. Grazzi tassew, Sinja President, Komissarju, jina jiddispjaċini għax wasalt kemm xej tard, pero kont qed inkun kien f'konferenza dwar l-enerġija u l-biofuels ħadet aktar ħim li stennejt per nifraħlek fuq l-inizjattiva rigward il-fondi ta' intreprenditorija soċjali u jina u koll ninsab eh, fl-istess grupp ta' sur Filip Lambert, kontenta li ħankunet qed nitkellem dan il-grupp għaliex fil-fatt aħna konna tinħarsu li l kapital ta' riskju u dawn il-fondi marbuta mal-kapital ta' riskju. U fil-fatt eh, kienet kien suġġett interessanti u ħadat goslek operajna fl-imkien. Et naraw koll il-Kummissjoni tkun pittos proattiva dan il-qasam u sissa il-politika kienet aktar reattiva. U zomajni dejjem fuq is fuq is-swieq. Għalhekk huwa ta' interess kbir li nħarsu li kummissjoni u narawha tkun proattiva, tieħu azzjoni u anki tażel testi li huma pjuttost ambizzjużi issa fuq il-fondi ta' imprendatorija soċjali li intlaqa b'mod tajb ħafna f'dan il minn dan il-Parlament lan u fuq żewġ livelli, ġifri tajb li kolna eh, finanzi oħra l-imprenditorija soċjali u anki li noħolqu su Ewropew għal investimenti eh, blani ta' solidarieta' Dan diġa jeżisti f'ċertu pajzi ma mhux fuħrajn. Għalhekk sur, sur kommissar nixtieq nisma' l-idea tiegħek rigward li nintegraw dan il-pass f'strateġija aktar wiesa marbuta ma' l-imprenditorija soċjali. Jiena ninsab persważa li hemm settur ieħor ta' attivitajiet li ser ikun sors ta' ġid u anki ta' ħolqien ta' xogħol pass ieħor il-qudiem u dan għandu wkoll ikun parti mill-istrateġija komprensiva fis-sem il-Kummissjoni. Mela biex insemmi numru ta' punti. Jiena naħseb li dan għandu jkun parti minn sistema ta' inċentivi ta' taxxa li morru kemm xejn aktar li lin meta iħeġġu lin nies biex jinvestu f'imprenditorija soċjali. Umbat hemm ukoll il-tikketta Ewropea ta' l-intrapriża soċjali jiena nħoss li vitali u anki il-promozzjoni u il-komunikazzjoni. Daw ma strumenti u għodda tajbin fuq il-vell Ewropew li huma wkoll neċessari. Grazzi. Oli, kummissarju, mela nixtieq nqajjem il-kwistjoni rigward l-investigazzjoni dwar l-akkuża tal-rati bankarji minn ċertu banik, speċjalment l-investigazzjonijiet li qiegħda sejra mill-Amerika ta' fuq l-Amerika u l-Ġappun. Ġi rapportat li l-Komissjoni Ewropea hija involuta f'din l-investigazzjoni u xtaqt inkun naf xettam il-Komissjoni f'dan il-qasam. Inti ser tinformana fuq il-Parlament f'xinu għaddej f'din l-investigazzjoni u għal darbohra tinħossu li qed naraw għasta ta' informazzjoni, għasta ta' trasparenza u manipolazzjoni fis-suq. Naħseb li għandna bżonn aktar mod trasparenti kif nistgħu naraw xinu marrati ta' self minnaħa tal-banek. U anke rigward id-direttiva ta' trasparenza xina rapporter għal kumitat ġuri fuq id-direttiva ta' trasparenza u jiena nirrakkomandak li tressa il-qudiem u toħroġ b'din il-leġislazzjoni, però ma nafx kummissarju kaħnax qed inkunu daqsxejn dajfin f'dan il-qasam, mhux qed nara li bosta kumpanji qegħdin jadottaw standard dwar ir-rapportaġġ permezz ta' eh, Transparency International. Forsi għanna nestendu din iħtiġa l-aktar trasparenza minn pajis għal ieħor u anki dan il-rapportaċ, proġett ta' rapportaċ anki fl-industrija tal-lobbying anki fil-industrija tal-logging, tal-qtuħ tas siġar u l-estrazzjoni, skużawni. Irridu naraw kif ħanixprunaw l-investiment fl-ekonomija reali. Nasab l-ewwel ħaġa li nistgħu nagħmlu u li nwaffqu eh, dan il-high frequency training, ġifri trading, aħna rridu naraw li jekk il-flus irid imur f'investiment produttiv irridu nagħlqu dan il-kummerċ eh, li mhux tajb mhux qed iwassal għal ġitu produzzjoni. Allura aħna meta nitkellmu dwar ir-riforma tal-industrija u anki shadow banking, dawn huma żewġ oqsma li aħna nistgħu nħarsu lejhom taħt is-CRD erba, però skont dak li ħireċ mill eh, xogħol tal-grupp li kanen, aħna irridu naraw jekk hemmx loġika f'dawn it-testi. Grazzi tassew, Sofi Agoni, għal dak eh, dawk il-kummenti, speċjalment rigward din l-imprenditorija soċjali u anki solidarjetà hemm termini differenti li qed jiġu użati. Aħna qed nitkellmu dwar 15-16% tal-ekonomija tagħna, ix-xogħol tagħna dawma negozji li jagħmlu profitt. Mhumiex servizzi soċjali, dawn huma intraprizi li għandhom vokazzjoni etika u lan tagħhom li juri solidarjetà meta Niġu għall-impiegati, jilqaw kol jamlu tajpa għall-responsabilità soċjali u ta' ambjentali u kol jihdu sem fis-swieq. Jixtu l-attenzjoni tagħhom fuq l-investiment soċjali u etiku. U dawn it-tip ta' negozji jeħtieġu appoġġ u dini l-idea tad direttiva. U l-intraprendituri finanzjari u kol suġġerew li dan l-aspet u ma stess għalu li jek. Intu metta jdunna biex inwessaw l-istampa, issa l-komissarju Tajani u l-komissarju oħrajn informawni dwar dan u aħna organizzajna u kor konferenza fej kien hemm mistedni madwar 1200 persuna fej aħna ħloqna wkoll xogħol bħal dan, tkellimna fuq da suġġett u ir-regolamenti finanzjarji huma parti minn dan anki regolamenti legali hemmhekk hemm proposta oħra fuq il-Fondazzjoni Ewropea din ser, ser, ser noħorġu għawar ħafna snin dan kien impen li jinaħat biex noħorġu din it-tip ta' liġi un batem l-element ta' viżabilità permezz tal-tikketta Ewropea. Jiena naqbel ma'kum li din l-idea tal- fond ta' finanzjament irid jitpoġġa fi stampa aktar wiesa. Ħafna pajjiżi bl-inklużjoni tal-pajjiż tiegħek, Sir President, fejn il-konservattivi ħadu inizjattiva interessanti fuq il-negozju soċjali f'pajjiżi oħra wkoll kien hemm l-idea li wieħed juża il-fond tal-kontijiet bankari li ma jintużawx ġifri dan ħolo għanijiet oħra ġifri dawn huma ideja pjuttost interessanti rridu nħarsu lejn il-regolamenti legali u anki l-aspetti ta' viżibilità u anki regolamenti finanzjarji. U bat hemm il-kwistjoni sħiħa ta' eh, salarji, bonuses. U mbagħad hemm il-punt ukoll ta' manipulazzjoni, ma sax nikkummenta wisq fuq dan il-punt. Għaliex dak jaqa' taħt eh, il-Digi Market, għalhekk ma jistax nikkummenta fuq dan l-aspett, iridu nżommu f'moħħna eh, xmarġini ta' manuvra għanna biex neħdu azzjoni u nikkommentaw. Ma naħsibx li nista' nikkommenta b'mod pubblika eh, rigward investigazzjoni li għadhom għaddejjin. Issa, Sur Lambert, inti tkellimt dwar il-pajis l-indikatur pajis pajis. Il-Kummissjoni fil-fatt ħadet ħadet azzjoni u imxi aktar mill-istenniet li ħat imxi. U fil-fatt aħna tlabna għal 600 kumpaniji minizla fil-lista u dawk li mhux fil-lista kwotati u mhux kwotati eh, rigward l-industrija ta' tuħ ta' tuħ ta' siġar u ta' estrazzjoni U di mish kwestjoni ta' tabu. Missur McCarthy, nasab aħna rridu naħdmu fuq il-kwestjoni l-aktar urġenti kif il-gvernijiet eh, edin jamlu f'pajjiżi oħrajn, kif gvernijiet Afrikani edin jiġu mitluba li jamlu dan. Għalek, dawn il-gvernijiet u organizzazzjonijiet ħafna drabi batu minn dawn minn din nuqqas ta' trasparenza speċjalment meta niġu għall-industrija ta' estrazzjoni jew dawk l-industrija li jaqtaw is-siġar. Mela eja nippruvaw nimponu din il, dan il-proġett ta' trasparenza, proġett proġett, pajis pajis, għal dawn iż-żewġ setturi prinċipali. Mbagħad naraw kif nistgħu nimxu l qudiem minn hemm. Is-sur Lambert semma wkoll il- l-ekonomija ikkim e sejħa casino economy. Għalhekk hemm bżonn aktar fiduċja biex aħna nixprunaw l-ekonomija u l-kundizzjoni minn qabel i li kollna trasparenza, bażi solida ta' trasparenza. Aħna bdejna dan ix-xogħol, però għandna ċertu testi li diġa qegħdin jaħdmu u xorta waħda, grazzi għax xogħol li għamiltu intom anki l-Kunsill, dan qed jirnexxilna il-mexuħ l-qudiem issa fuq il-frequency, high frequency trading. Jiena naqbel 100% ma dak li għale għattu intom il-Kummissjoni forsi mhix sejra l-wisq li jew mhux qed taġġel biżejjed jiena qed nipprova nimxi b'mod għaqli u mod realistiku sabiex bekk l-affarijiet jimxu l-qudiem aktar milli eh, jistaġnaw Issa, rigwardan dan it-tip ta' kummerċ, aħna irridu nħarsu lejn mhux biss dak li qed jiġri fl-Ewropa man kif dak li qed jiġri fl-Istati Uniti. Jina kontet naħdem ma' Sur Gregos u Sinjura Sapero. U rigward il-kummerċ ekkim seħ high frequency, high frequency trading, il-proposti ta' direttiva MIFID u ma' xogħol riżultat ta' xogħol konġunt ma' l-Amerikani. Għalhekk ejja nipplementaw dawn il-proposti, dawn ma' proposti pjuttost kbar, speċjalment meta eh, intaraw reazzjoni ta' nies li jieħdu sem f'dan il-high frequency trading, u il-numru limitat ta' operazzjonijiet li jistaw jiġu introdotti fil- magna fil-massa tagħha eh, tista' twasal restrizzjonijiet. U għalhekk aħna rridu naraw x'nistgħu namlu Umbat, wara dan, naraw jekk dan kienx bizzejiet jew forsi jekk nistgħux nimxu ktar il-qudiem. Jien nixtieq inwieġeb il-mistoqsija tiegħek fl-affermattiv ġifrajlek iva, Aħna għandna dawn il-konsultazzjonijiet u għarfien li dejjem diħel dwar shadow banking u anki l-amministrazzjoni ta' riskju fil-banek u jina sad nistaw nibdew nimxu u naħdmu minn hawnhekk. Anki fuq is-separazzjoni tar riskju aħna minna xi xogħol u anki fuq il-fat li għet jagħmel kummerċ fuq il kont bankarju tijaw, emmek diġamna xie xol, pero irridu nistennew, neznu dan kollu u nimxu skont is-serjetà tal-kas. Umbat naraw kif nistaw niprevjenu riskju, pero jina nista' naqbel ma'kom u ngħidilkom iva. Irridu naraw x'ħaj joħroġ mill-grupp li Canon u anki mill-konsultazzjoni dwar shadow banking, umbat nilleġiżlaw f'konformità mar-riżultati. Grazzi. Kont qed nistenna interpretazzjoni tispiċċa tgħid il-President issa Pablo. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna Kummissarju. Huwa ta' pjaċir kbira lija li nisma' dak li kellek xtajdinna llum. Inti fil-fatt ta' aspirazzjoni għalina fuq servizzi finanzjarji ovvjament ridu jaqdu l-ekonomija reali ta' bilħaq din hija xi ħaġa li naqblu tassew magħha. Fil-Komunità Ewropea naraw ħafna kontrolli għal sistema bankarja, kim sejħa shadow banking u anke fuq affarijiet oħrajn. U naħseb li aħna naqblu li l-priorità tkun ristrutturar definittiv tas sistema finanzjarja. Kif qalet il-kollega tija Elisa Ferreira, il-flussi il flussi tal kreditu għat jiddependu propju fuq dan. Minnajr ma jkunem il-kreditu, ma jistax ikonna irkupru ekonomiku. Iżda strutturar minn ġdid tas sistema finanzjarja huwa proċess. U dan mandux ordni rigoruża ma tistax toħu l-affarijiet waħda ħaġa wara l-oħra miegħu. U għalhekk nafu li direttivi varji ma kellhomx il peace li kien mistenni fuqhom u donna għandna sensazzjoni li hemm nuqqas ta' ordni fuq dan kollu. Inti kummissarju, meta taħseb li ser ikonna sistema finanzjarja ristrutturata b'saħħitha fejn il-flussi ta' kreditu neċessarji jihdu seħħu kif suppost biex ikunu ġestitu mmexxija b'mod sostenibbli? Grazzi, Sharon, grazzi Kommissarju, grazzi għal kummenti tijak, edha unek, dik tistaqsi fejn edha. Grazzi tal-li erġajt t-arrejt mill-ġdid l-impenji tijak. Aħna ser nappoġġawk sabiex u sisin stabbli u soda biex bekk il-settur finanzjarju Ewropew jerġa' jqum fuq saqajh u jerġa' jagħmel dak li supposta jagħmel, jiġifieri jaqdi l-ekonomija reali. Aħna nasbu li l-idea hija li nigarantixxu il-ħidma tajba tal-ekonomija reali. Dik l-interpretazzjoni ta' dak li għat u naħseb saħqu dwaru kol kollega qabli. Hija kwistjoni urġenti, speċjalment fi ċirkustanzi li għaddejn minnhom bħalissa li jeħtieġu li jkun hemm soluzzjonijiet speċifiċi u ta' malajr li jridu jinstabu. Dan huwa l-punt li saħqet fuqu Elisa Ferreira u anke Filip Lamberts Fir rigward il-Green Paper li tissuġġerixxi ma naħsibx li dik tista' tassew tipproduċi soluzzjonijiet ta' malajru speċifiċi. Qed nistennew din l-inizjattiva, il-Green Paper iva iżda sadan it-tant hemm xi ideat oħra, proposti oħra jew inizjattivi li jistgħu jitfasslu aktar malajr sabiex bekk nkunu nistaw niżguraw li l-likwidità li tingħata lis settur bankarju mill-Bank Ċentrali Ewropew tassew tilħaq l-ekonomija reali, jiġifieri speċjalment l-impriżi żgħar ta' daqs medju? Dawn wara kollox qed ikollhom eh, jerfa' fuq spallejhom il-pis kbir tal-kriżi u jħallsu qares ta' dan. Per eżempju, fi Greċa, l-SMEs qegħdin ifallu brata maġla ħafna qed ikollhom jalqu l-imprizi tagħhom minħabba nuqqas tal-kwadità li qegħdin jaffaċċaw. Imbagħad hemm punt ieħor li xtaqt nagħmel. Palma taf qegħdin fil-qofol tal-diskussjonijiet tagħna dwar l-adozzjoni ta' FTT, taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji, hemm diskussjonijiet li għadhom għaddejjin fil-Parlament u anke f'Ekofin. Nixtieq nistaqsik domanda. Hemm argumenti għal dawk li huma soġġetti għal għal dawk li huma kontra t-taxxa u qed jgħidu li taxxa li għadha kemm ġiet implementata fl-Ewropa jew inkella fiż-żona euro ser tagħmel, ser toħloq żvantaġġi ewlenin għal settur finanzjarju Ewropew. Inti taqbel ma' din il-fema? Barra minn hekk, inti taqbel ma' dawk li jgħidu li t taxxa tista' twassal għal ħsara kbira lil fondi ta' tfaddil? Grazzi. Antolin. Grazzi ħafna, Sinjura President, Komissarju, meta kontet nisimak, ħassejt li sfortunatament din kienet leġislatura kemm xejn differenti minn ta' qabel. Għanna bosta inizjattivi fuq il-mejda u nixtieq nirringrazzjak għall-ispirtu li urejt ta' kooperazzjoni. Kooperazzjoni li tikonna bħalissa mal-Kummissjoni meta nindirizzaw kwistjonijiet differenti ta' apotekar. Issa, dwar il-self responsabli. Waħda mill kwistjonijiet kritiċi hija dejn privat f'din il-kriżi. Aħna indirizzajna dan propju fid-dibattitu dwar l-ipotekar, is-separazzjoni tar-riski din hija xi ħaġa li tiġi diskussa bħalissa u nixtieq lill kummissjoni tkun tista' tibda proċess li permezz tiegħu ikun ta' għajnuna ta' ken għal familji li jkunu selfu xi flus. U bekk nkun qed nagħmlu xi ħaġa propju dwar dan. Xtaqt nisma' xi ħaġa propju fuq dan. Mbagħad x'miżuri hemm għal kumpaniji għall imprizi għal dawn li l attivitajiet f'dan il-qasam. Forsi tista' tixħet naqra dawn fuq dawn l-aspetti li semmejt. Jek jogħġbok. Monsieur Zarba eh, a ah, évoqué, eh, comme Mme Podimata à l'instant, la question de, de l'économie. Signora Podimata semmit l-ekonomija reali. U jiena kuntent ħafna li qegħdin nifukaw fuq dan wara dawn l-affarijiet trasversali ta' reazzjoni, ta' prevenzjoni u din ir-regolamentazzjoni kollha. U kuntent ħafna li issa tinħarsu biex nippumpjaw flejjes fl-ekonomija reali. U din hija xi ħaġa li ma tantx li mhix ta' sorpriża. Ovvjament irridu ntemmu x-xogħol regolatorju għaliex għadna ma wasalniex fit-tmim ta' xogħolna għalissa. Għalhekk jeħtieġ li nifmu dak li qed jiġri f'affarijiet foqsma li ma nafu ma tantx għandna tarif fuq pereżempju fil-rigward anke ta' shadow banking. Dan jammonta sa 30-35% ta' transazzjonijiet permanent. Jeħtieġ nifmu qed jiġri hawnhekk. Jien mhux qed nakkuża s-settur. Jiena naħseb li ħafna atturi fil- settur mhux tajjeb jew bla regolamentazzjoni xejn wara l-ekonomija reali jipprovdu finanzjamenti li wara kollox ma jkunux jistgħu jiksbu nies oħrajn bis-sistema kurrenti u għalhekk mhux qed nipponta subajja lejn dawn l-atturi iżda dawn l-entitajiet iridu jiġu monitorati, regolati u jrid ikun hemm fuq kollox it trasparenza. Fir-rigward stress tests, l-Awtorità Bankarja Ewropea għandha responsabilità hawnhekk, aħna kellna l-input tagħna ovvjament, kien hemm mowġa ta' stress tests u naħseb li jista' jkun hemm iktar minn dawn it-testijiet fil-ġejjien iżda sta għall-Awtorità Bankarja Ewropea biex tara meta dan ser isir u kif dan ser isir. Intom kontu qegħdin tajdu is-settur bankarju finanzjarju. Meta ser ikun qed jimxi ħarir? Aħna ressaqna 15 il-test li qegħdin fil-proċess li jsiru leġiżlazzjoni wa proċedura li tieħu ħafna ħin u ġala darba dawn jiġu validati imbagħad inkonna iktar sarħan il-moħħ dwar supervizjoni esterna u interna, l-kapaċitajiet differenti, l-governanza tajba, regolamentazzjoni xirqa u anke trasparenza. Iżda għadna ma wasalniex daqshekk għalissa għadna ma temmejniex ix ma m'għandniex jukonna memorja qasir hawnhekk. Is-Sinjura Podimata inti kont qed li xi uħud kienu beżana li t-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji se toħloq ħsara. Il-ħsara ma nħolqitx minn taxxa li għadha ma teżistix iżda mill-kriżi finanzjarja u l-imġieba irresponsabbli ta' ċertu banek. Jiena rajt itri fil-gazzetti mill-banek ewlenin tal-Istati Uniti u mhux qed nistenna li jkunu filantropiċi, mhumiex karità wara kollox. Iżda li jkun hemm iktar etika, morali u trasparenza naħseb li dawn iva huma meħtieġa. Il-konsumaturi jridu jiġu rispettati u anke l-klijenti jridu jiġu rispettati. Għalhekk fadlinna x'naqtfu hawnhekk, għad fadlinna xogħol x'namlu, iżda m'għandniex ninsaw l-affarijiet kif huma. Irridu noqogħdu b'sebgħinejn ukoll għall-impatt ta' din il-leġiżlazzjoni speċjalment fi żmien ta' kriżi. Issa l-Green Paper hija għodda ta' konsultazzjoni biex tispira d-dibattitu pubbliku. Il-Parlament għandu ħafna dejat, anke l-Kummissjoni għandha l-dejat tagħha u hemm ħafna atturi fl-ekonomija reali li għandhom eh, xaħġa xjajdu, servizzi finanzjari, jew nkella finanzjamenti fuq medda medja u twila ta' żmien, l-infrastruttura, eccetera. Issa fuq it tranzizjoni ekoloġika, e kim sejħa greening. Din hija xi ħaġa li ma tantx qed tiġi diskussa daqskemm għandha potenzjal li tkun, iżda rridu nindirizzawha jekk irridu nsalvaw il-ħajjiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. U għalhekk naqbel magħkom li rridu nħarsu fil-rigward il-finanzjament ta' medda twila ta' żmien. Dan ma jwaqqafniex milli noħorġu inizjattivi li jistgħu jkunu aktar jeġixxu fil-pront. Jiena naħseb li rridu naħdmu fuq inizjattiva Ewropea tkabbir miżuri fuq medda qasira ta' żmien. Kien hemm miżuri li tresqu mill-Bank Ċentrali fuq it-titolarizzazzjoni u il-monetarizzazzjoni tal-fondi strutturali, il-project bonds jistgħu jitwaqfu 50 xhur iżda dan jekk ikun hemm fiduċja bejn il-ċittadini Ewropej. U jekk dan ikun il-każ hemmx għalfejn nistennew tliet snin, erba' snin sabiex ikonna ġabra ta' self għall-investiment fin-networks diġitali, trasport eh, nadif, ġifiri li jkun favur l-ambjent, eccetera. Issa fir-rigward il-likwidità u l-miżuri tal-banek, il-bank eh, l-Autorità Bankarja Ewropea għandha responsabilità għal dan kollu u rridu nagħtu ħarsa kif l icb għandu sistem iwassal għal sistema bankarja li terġa' tibda taħdem sow. Rridu naraw kif il-banek ser jaqdu wkoll l-ekonomija reali. Ħanatu widen ukoll l-Awtorità Bankarja u rridu nżommu f'moħħna wkoll il-mijiet ta' miljuni li ser ikunu disponibbli għal madwar 800 banek madwar l-Ewropa propju mill-Bank Ċentrali Ewropew. Issa, ħafna gvernijiet jappoġġaw it-taxxa. Jiena ma naħsibx li ser twassal għal delokalizzazzjoni. Is-sur Xemeta huwa kummissarju koraġġuż ħafna fuq din il-kwistjoni kollha ta' tassazzjoni u huwa propona taxxa bżewġ rati baxxi fuq bażi wiesa u jiena naħseb li din jistgħu jifilħu għalija ekonomikament l-industri. Tista' tkun produttiva finanzjarjament 57 biljun euro ikunu nistgħu niġmawhom hemmhekk u moralment u politikament dan ikun ġust u xira li nagħmluh mhux biss għal biex jibbenefikaw il-Griegi, iżda anke biex jibbenefika kulħadd. Tati messaġġ ta' sforz konġunt. Issa fir rigward il-bonuses jiena nappoġġa uħut mill-emendi li ressa il-Parlament biex ikun hemm regolamentazzjoni tal-iktar bonuses diffiċli li tispjegom u mhux ġustifikati, naħseb li huwa ġust li nagħmlu dan wara kollox naħseb li t-tassazzjoni hija parti mill-ġustizzja. U naħseb li ċ-ċittadini jaċċettawha għaliex inkella naħseb li nħallu l-bibin miftuħin beraħ għal protezzjonizmu. Is-Sur Sanchez Presedo nixtieq nirringrazzjak għal xogħol li qed tagħmel fuq il-self ta' kreditu għall-ipotekar u anke l-protezzjoni tal-konsumatur. Fir rigward il- familji u l-dejn tal-korporattivi għall-SMEs ħan nitkellem ma' Sur Tajani dwar dan iżda hemm programm ta' Digi Enterprise propju fuq id-dejn tal-SMEs. Jien iktar ħasseb għal dejn tal-konsumaturi. Kont titkellem dwar self responsabbli anki l-prips, il-garanzija tad depositi il-ħarsina l-konsumaturi, u l-investituri. Dan kollu jgħatem sabiex nejnu li ċittadini ma jkunux bdejn iktar mill-li jifilħu. U għalek l-ewwel qabel kollox jeħtieġ li jkunu marfa dwar il-sogri li jkunu qed jieħdu fuq il-prodotti li jkunu involuti magħhom. Din hija waħda mit tliet prioritajiet ewlenin li għandi għas-sena 2012. Idit jidher li qebet u għalhekk Naddu għal-kelma għal-Paska. Għanaddi il-kelma ta' Udo. Le, mħattiħor li xej li biex jħor kelma. Sfortunatament. Mela, Sur Barnier, għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel fuq impenn li ħadd ftit żmien ilu issa dwar il-credit default swaps u l-ħruġ tagħhom, CDS. Issa jenna regolamentaw il-xiri tal-CDSs mill-naked short selling iżda madna xejn dwar il-beħ stess tal cds Issa, jekk ikun hemm avveniment ta' kreditu pereżempju ma nafux jekk dawk li ikunu beħħu il-CDS ikunu xistaw ħalsu l-sigurazzjoni fuqhom u dan huwa fattur li jista' jwassal nuqqas ta' stabilità. Rajni fil-kriżi tal-Greċja fejn is-CDS kienet xi ħaġa li tiġi dibattuta ma kienx hemm trasparenza dwar is-sogri min ikollu ħallas, eċetera. Waħda mill-modi li jkun hemm regolamentazzjoni ta' dan huwa li jkun hemm stress tests fuq il-bejjeħa tas-CDS. Ġifieri wara sitt xhur pereżempju tkun tista' ġiel l-bejjiħa li kollom il-kapacità li ħalsu jekk ikunem avveniment ta' kreditu li seħ. Rajna ġara bil-subprime fil-Stati Uniti, ma kienu xistaw ħalsu u għalek kienem il-problemi. Ġala darba qbilt bħala prinċipju ma nafx jekk għamilx progress dwar kif nistaw nindirizzaw dan propju b'leġizlazzjoni. Mistoqsija oħra sa. Rajt ftiġimatilu fil-Financial Times li kien hemm il-possibilità li jkun hemm xi skambju bejn numru ta' stati membri. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Dan kien għajdud biss jew kellek l-appoġġ sħiħ tal-President tal-Kummissjoni? Yes, Xuntis, yes. Nikolas Xuntis, jekk jogħġbu. Grazzi, Signora President. Kummissarju, matul il-prezentazzjoni tiegħek ħassejt il-ħtieġa li twieġeb għal mistoqsijiet ta' kollegi li ħassejt li kienu pendenti u xtaqu li kollhom tweġibiet sħaħ. U għalhekk wassaltni biex irressaqlek domanda li ressaqt numru ta' drabi f'dawn l-aħħar sentejn u għadni marċevejx risposta għaliha. Din l-insistenza minn ħatija dajem għaliex din il-mistoqsija hija marbuta mal-kwistjoni tal-assigurazzjoni, għas-sitwazzjoni tal-Greċja u anke għal kredibilità tiegħek u tal-Kummissjoni wkoll. Għandax taqsam mal-kwistjoni tal-bejħ illegali tal-isma eh, beħ illegali tal-isma fil-telekomunikazzjoni lil eh, telekom Deutsche Telekom Ġermaniża. Dan aħna ridna li kunem trasparenza elettronika, semmejt dan il-punt bosta drabi, iżda provajtu toħarbu jew nkella ma weġibtu ix. U għadni m'għandix risposta. Is-sur Venizelos, pala membru tal-oppozizjoni, ikkritika il-beħ partikolari, għalli li dan il ftajim partikolari huwa illegali u Mbagħad kien hemm bosta isma li nbegħu lid dojxa Telekom fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk kien hemm prassi eh, mhux trasparenti li baqgħet għaddejja. Dan kien illegali jew le? It-tieni net, kieku kienet illegali. Intom rajtu dan għaddejjin bajnejkom stess tkazbir ta' 25/2004 xamiltu biex tannullawa jekk kienet illegali. Mbagħad min qed jigwadanja minn da kollu? Deutsche Telekom li għala tant flus għaskapitu tal-azzjonisti iż-żar iprovdu twiġiba responsabla din il-kwistjoni, xija kwistjoni li għandha staqsam mal-Kummissjoni u sistema politika kollha kemm fil-Greċja. Grazzi. Grazzi Estrid. Oui, euh, merci, madame. Iva, grazie ħafna, President, Komissarju. Fil-bidu ma xtaqx nieħu l-kelma fuq il-kwistjoni tal-FTT taxxa fuq transazzjoni finanzjari dak mhux parti mill-portafol tiegħek. Huwa propjament il-kollega tiegħek fil-Kummissjoni li hija responsabbli iżda l-Kummissjoni wara kollox hija kolleġġ ta' kummissari u għalhekk jiena ċerta li inti konxu ta' dan u għandek ukoll il-parti tiegħek għar-responsabilità konġunta għal proposta li tresqet. Il-rapporter tagħna, Sinjura Podimata, għajmet din il-kwistjoni u għalek nixtieq inkun naf xorta waħda jekk dak li rajt fl-istampa fil-gazzetti wara l-Kunsil tal-Ministri reċenti fuq is-suġġett ta' propju ta' din it-taxxa l-FTT kienx minnu. Min dak li fimt mill-rajt fil-gazzetti huwa li l-forma proposta li kienet inizjali ma dix rilevanti. Nibqa' sorpriża meta tajt li ma taħsibx li ser ikun hemm sogru li kumpaniji imorru barra mill-Ewropa jagħmlu delokalizzazzjoni jiena dan l-aħħar rajt artiklu fl-istampa fil-stampa soċjalista ta' Lussemburgu fil-fatt u sfortunatament mhix qiegħda hawn miegħi u ma stajċ insiba fl-uffiċċju tiegħi, iżda turi l-effett negattiv ta' ħsara li jista' jista' jkun hemm ġifieri delokalizzazzjoni li tista' tkun riżultat ta' din il-proposta tal-Kummissjoni għax ikun hemm riperkussjonijiet ħaġa twassal għall-oħra u ikun tkun daqqa tal-mod għal ħafna mill-partijiet tas-settur finanzjarju ħanibatlek dan l-artiklu, nixtieq ngħidlek, u fortunatament il-Ministru tagħna tal-Finanzi wasallu dan il-messaġġ anke jekk il-Prim Ministru tagħna tiegħi xi ħaġa kemm xejn differenti u fil-fatt qal dan eh, xi ħaġa differenti fil-gazzetta lokali. Għaliex wara kollox il-Prim Ministru tagħna stess kien favur u kien provokattiv favur din l-FTT, iżda naħseb li t-teżor tagħna issa waslillu l-messaġġ fett ser ikun hemm fuq it-teżor ta' Lussemburgu. U fuq il-kaxxi pubbliċi tagħna jekk ikun hemm taxxa bħal din. Għalhekk forsi nistgħu nkunu iktar aġġettivi fuq dan u anke minnaħa tal-Kummissjoni x'ser ikunu l-reperkussjonijiet possibbli tal-proposta tagħkom stess. Jien mhux qed ngħid li m'għandniex nitkellmu dwar taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji iżda l-proposti tagħkom mhumiex fattibbli ma jistawx jiġu implementati. U ikollhom effett inaċċettabbli, ikun hemm konsegwenzi inaċċettabbli u għalhekk naħseb li l-Kummissjoni aħjar tirtira dik il-proposta. U naraw x'proposti jistgħu isiru minn floka. Jekk tassow irid ikun hemm taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fuq il-livell Ewropew. Palma tafu, il-maġġoranza tajt li l-aqwa soluzzjoni tkun taxxa internazzjonali fuq livell dinji iżda din mija eh, ħsib sabiħ li għadu mhux magħmul fil-prattika. Irrid ikun hemm 27 stat membru li jaqbel, ma jistax tkun xi ħaġa differenti minn dan. Ovvjament kull stat membru huwa ħieles li jagħmel taxxa bħal din u stess fuq livell nazzjonali Iżda ma naħsibx li xi ħadd irid jgħid li jrid jistenna li l-Ewropa ittihom l-approvazzjoni tagħha jekk is-Sur Schäuble u s-Sur Sinjura Merkel tittamel taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fil-Ġermanja jista' jagħmlu għadha jekk iridu u anki l-Biratrula se tagħmel hekk. Il-President Franċiż ukoll se ta' jagħmel hekk. Jaqbdu jagħmlu hekk iridu. U Għalhekk ma naħsibx li eh, xi ħadd irid jinħeba' mara l-fat li rridu l-approvazzjoni tal-Ewropa biex resqu taxxa bħal din. Kwalinkwa stat membru li jrid jista jem daħħala jekk irid din it-taxxa huwa dritt tagħhom li jkun hemm taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarja fuq il-livell nazzjonali iżda jekk jaħsbu li fuq l-interess tagħhom nazzjonali nkun lesta li nara jekk hux kapaċi tassew jagħmlu din. Imma imbambat daw l-pajjiżi batu minn reperkussjonijiet terribli bħal pereżempju telf ta' postijiet tax-xogħol, u anke fuq it-dħul fil-kaxxi tat-teżor tal-istat u dawn li jibżaw minn dawn ir-reperkussjonijiet iridu jkunu liberi li ma jintroduċux taxxa bħal din. Uħut qalu li huma favur u uħud qalu li huma kontra. Iva, kulħadd jista' jagħmel hekk, jistgħu din it-taxxa u min irid jista' jagħmel hekk. Is-sur Juncker għamel il-proposta li jagħmluha fiż-żona euro, mhux is-Sinjura Merkel, mhux is-sur Schäuble, iżda kien l-ewwel qabel kollox is-Sur Juncker, forsi tixtieq titkellem mas-Sur Juncker fil-Lussemburgu. Tkun iktar faċli li tagħmilha hemm milli hawn. Forsi nista' nwieġeb jekk joġbok. Nixtieq il-Kummissarju iwieġeb. Kien ftit żmien ilu meta s-Sur Juncker għamel il-diskors tiegħu favur it-taxxi fuq transazzjoni finanzjarja għaliex kien hemm min ikkontradixxih qabel Sir Gigold. u koll nista' nkun favur. Għax naf laqt mhux se tidħol fis-seħħ, imma m'iniex ipokrita. il-kommissarju irrit iwieġeb dawn il-mistaqsijiet, dan mhux il-portfolio tiegħu. U nafu li l-ministri kultant jibdlu femtom, imma fl-affarijiet għandu xaqsmu l-portfolio tiegħek forsi tista' tagħti xi ftit tweġibiet. Mela bħalma Alistair Luring fuq ċertu passjoni. Il-Kommissjoni hija mhix konglomerat u aħna nixtiequ nuru l-appoġġ tagħna għall proposti li ressa bħal proġetti oħra li huma importanti għall-laqda Ewropea, il-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni fiskali wkoll huma importanti. Għandna 27 taxxa basta taxxa differenti. Intom għamiltu proposta, soċjal meta għamil proposta wkoll. Taxxa ambjentali minn nġa seħallas u kol, jina nkoraġi xijom dijat pal dawn. Sir Signora Lulling, fuq eh, il-pozizjoni tagħha fuq it-taxxa fuq it tentazzjonijiet finanzjarji hija pożizzjoni korretta politikament, però jekk in-ċittadini Ewropej iħossu li aħna qegħdin nabbuhom bi kriterji inġusti mela rridu naħdmu kontra dawn l-idejat nazzjonalisti li qegħdin eh, jappellaw għal protezzjonizmu. U jkun qiegħed idajjef il-proġett Ewropew kollu kemm hu. Forsi jafquha fidejn il-Kummissjoni li ttejjeb il-proposti tagħha. U palmatu għattu rridu nippruvaw ikollna l-FTT fuq livell wisa kemm jista' jkun anke fuq livell internazzjonali. Diġà hemm taxxi fuq dawn it-transazzjonijiet finanzjarji, pereżempju fir-Renju Unit, il renju Unit ma tarabx il-permess tagħna biex jagħmlu taxxa fuq ċertu tipi ta' isma li isma u l-Istati Uniti u Hong Kong ukoll għandhom x'tib ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji din mhix xi tabu. Il-kwistjoni hija jekk nistgħux noħolqu taxxa li hija effiċjenti fuq livell Ewropew Issa sur koffa kien hemm il-kwistjoni li nirregolaw il-bejħ ta' CDSs. U din ħarisna lejja ma'kom ukoll u grazzi għall-inizjattiva tagħkom. Din hija kwistjoni li tħassibni rridu naraw kif samlu biex innaqsu r riski għal azzjonisti kollha, għal eh, partit interessati kollha. U għalhekk huwa importanti li jinsolvu l-kriżi tal-Balkani. Ħafna bejjieħa tas CDS huma banek u għalhekk forsi it-tweġiba mhix daqshekk il-bot għaliex il-banek jridu jimxu mal kriterji tas CRD pereżempju. Jiena saqsejt tlabt il-lesma biex taħdem fuq din il-kwistjoni fid-dawl ta' dak li ġara fil-Greċja u se kunu qegħdin naħdmu fuq dan fuq din il kustjoni u meta jasal iż-żmien kunu nistgħu nieħdu azzjoni jew biex ikun hemm stress test fuq bejja li mhumiex banek jew inkella li nieħdu miżuri oħra ta' prevenzjoni għaliex hemm riskju fuq din il kustjoni naqbel fuq ma' dan. Tresqet saret mistoqsija u koll il-Sinjura intom taqraw l-FT u s-sinjura taqra il-gazzetti fil-Lussemburgu. Sur kolt, jina naqra u koll il-medja soċjalista u anke naqra l-FT illi formata tajjeb ħafna drabi, ma mux dejjem, ikolli najt illi għatma smajta qabel, nista naqbatu najdlek illi għatma smajt fuq b'din l-ideja qabel li semmejt int ma nafx kemm huwa kemm hija xi ħaġa mixtieqa din. Il-kumment tiegħek sur konfa bħala inkoraġġiment biex inkompli naħdem miegħek. U iva jien biħsibni inkompli naħdem miegħek. Għanni interessata wkoll, għanni interessata ukoll fil-politika ta' difiża u nifija l-ħafna żmien. Sur Fontes, il-mistoqsija tiegħek ma ħsibx kienet waħda faċli. volja, <laughs> saqsejtni aktar minn darba, mandiċ toġiba daqsek tajba, il-pajis tija Greċja palista għaddej minn situazzjoni eccezzjonali. Eh, u dan mhux qed ngħidu biex nipprova nagħmel xi ta' ġustifikazzjoni. Saru ħafna deċiżjonijiet eċċezzjonali f'kuntest eċċezzjonali. U u huwa responsabilità tiegħi li l-liġi Ewropea tiġi applikata kif suppost u b'mod ġust. Anke meta l-kumpaniji pubbliċi jkunu ġew privatizzati, aħna għandna kontatt mal-Tratet Grigi fuq din il-kwestjoni u se nkomplu naraw x'ġara. U jekk fl-aħħar ta' din l-eżaminazzjoni li jista' jkun li tieħu aktar żmien, għaliex pajjiżek hemm ħafna problemi. Jekk fl-aħħar ta' din l-eżaminazzjoni jirriżulta illi kien hemm prassi illegali mela mbagħad sa nagħmlu proċeduri nieħdu passi kif kif kif suppost isir. Grazzi ħafna ma ngħidlek joġbok. Iva, jiena xtaqt infakkar il kummissarju illi l-atti illegali li qed titkellmu fuqhom saru qabel l-ekonomija terribli, situazzjoni ekonomika terribli li għanna bħalissa, dan sar fl-2008 ġifiri ma sax ġustifika minħabba situazzjoni, minħabba krizi ekonomika li għan bħalissa, dan seħ qabel ma kienem krizi ekonomika, jekk iġbok wieġeb fuq dan il-punt. Iva, zgur, dan kollu saħ fl-2008 u l-krizi bdiet madwar dak iż-żmien. U l-privatizzazzjoni parti mis-soluzzjoni biex eh, jitnaqqas id-dejn sovran fil-Greċja. U għalhekk qegħdin jiżdiedu kemm jista' jkun. Imma minħabba sitwazzjoni attwali li hemm fil-Greċja, eh, ittieħdu miżuri speċifiċi u aħna ma rridux inkomplu nagħmlu diffikultajiet fuq dak li diġà hemm. U dan forsi jispjega għalfejn ċertu affarijiet saru tard. aħna se nkomplu ninvestigaw fuq dan fuq l-istituzzjoni ta' privatizzazzjoni. Fl-aħħar ta' din l-investigazzjoni, forse jitwila naqar żejjed, forse mhux mux taqtu intom, imma jekk jirriżulta li kien hemm prassi illegali li kisret il-liġi Ewropea, mela ser napplikaw il-liġijiet mingħajr l-ebda eċċezzjoni. Ser nieħdu passi kontra ksur tal-liġijiet. Grazzi ħafna. Grazzi, kommissarju. Grazzi ta' tweġibiet tijak. Naħseb li ser narawk eh, fi żmien qasir anke fil-ħarifa. Grazzi. I think that uh, we will now have a short break for about 10 minutes. Se nieħdu pawża ta' 10 minuti issa għalix ir-rapporter għadu mhux jataw.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

Okay, we can. Tajb, wis, mela nistaw nerġaw nibdew. Back. Mela, kullħat l-ura, mela sa nistaw naddu għal. The point 40. Punt numru 14 fuq l-agenda, illi huwa l-opinjoni fuq il-ħassib fuq il-20 preoccupazzjoni għawlenija ta' ċittadini u l-imprizi Ewropej dwar il-funzjonament tas suq uniku minn Edward Xikluna. Edward naddilek il-kelma. Dan huwa innovattiv ħafna għaliex jirrifletti it-ħassib ta' ċittadini Ewropej b'mod dirett. U il-bazi ta' dan huwa l-dokument ta' ħidma li ġie prezentat mill-Kummissjoni Ewropea il-dokument ta' ħidma huwa il- Single market through the lens of the people, a snapshot of businesses 20 main concerns. Dan id-dokument jistottolejna l-aktar 20 preoccupazzjoni li għandhom iċ-ċittadini u n negozji rigward il-funzjonament tas-suq intern. Biex kollha din il-lista saret analiżi tal-mistoqsijiet u l-menti li jkollha l-Kommissjoni u servizzi bħal Solvit, Your Europe Advice, the European ċentru tal-Konsumatur tal-Ewropej, servizzi ta' impjiegi tal-Ewropej tal Ewropa u oħrajn din id-dejta tatna eh, ostakli li jkollhom dawk li jixtiequ jużaw id-drittijiet u opportunitajiet moħluqa mis-suq uniku u saru kol biex nidentifikaw dawn l-ostakli mill-esperjenzi kollha tan-nies u din id-data tqabblet ma' data ta' statistika mill surveys tal-Eurobarometer. Il-riżultati ġew aktar preċiżi permezz ta' diskussjonijiet ma' ċittadini u anke ma' ċertu udjenzi ta' negozji. Din id-data għalhekk tagħti stampa ċara ta' suq uniku bħalma kif ġi kif, kif jaħdem fil-verità. Fil Tikkonferma wkoll illi hemm tassew eh, asma bejn l-istennijiet, xistennew n-nies u x'inhu xiġi fil-verità. Dan jaqa' taħt tliet tlieta l-ewwel net il-gap tal-informazzjoni fejn ħafna drabi n-nies ma jkunux xafu biżejjed u ma jifmux eżatt x'inhuma d-drittijiet tagħhom gap ta' implementazzjoni fejn minħabba li kunem applikazzjoni inadegwata tal-regoli Ewropej imbagħad hemm ukoll il-gap leġislattiv illi ifisser li ma jkunx hemm għodda legali biex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal għall-ostakli li hemm bejn dak li jixtiequ jiksbu ċittadini u dak li jistgħu jiksbu fil-verità. Il-Kumitat huwa l-imko fejn sar il-rapport minn Reġina Bastos u aħna intlabna biex nagħtu opinjoni mhux fuq l-20 preokkupazzjoni imma fuq dawk il-preokkupazzjonijiet illi l-aktar li għandhom x'jaqsmu mal-kumitat tagħna u dawn huma fil-qasam tat tassazzjoni tal-VAT, is-servizzi bankarji, pensjonijiet wirt, il tassazzjoni tal-wirt u il-finanzjament tan negozji dejjem fuq nies li jixtiequ li jkunu eh, mobli ġifiri li jistaw jitxaqilqu mux ġifiri fuq level nazjonali, imma ħaddima transkonfinali minn iħaddem u negozjanti. Fost eh, dawn il-punti li għajmna fl-opinjoni tagħna aħna urejna li dun niżguraw eh, assigurazzjoni għal konsumaturi fil-ftuħ tal-kontijiet bankarji Eh, anke dawk dak għandu l-wirt u trasferiment tal-kapital, il-Kommissjoni sfortunatament proponiet eh, rakkomandazzjoni fil-qadam stazzjoni fuq il-wirt biss u aħna qed nsejħu b'urġenza għal reviżjoni ta' direttiva dwar il-fondi għal pensjoni hemm ukoll punt fuq il-burokrazija fejn irid ikollna aktar aċċess għall-informazzjoni u anke suġġerimenti indipendenti il-kapital ta' riskju li għannu jkollna reġim Ewropew fuq dan biex ikun jista' jagħmel joħloq xogħlijiet u tkabbir u jindirizzaw ukoll il-nuqqas li hemm għal kapital ta' riskju u s-swieq ftit offerti ta' xiri u beħ li jeżistu f'dan il-qasam. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' negozji transkonfinali li hija kwistjoni burokratika u peżanti ħafna u nixtiequ illi nippruvaw eh, inħaffu l-pis f'dan il-qasam dawn huma il-punti fl-opinjoni illi fassalna aħna. Grazzi. I'll now come to the shadow, so first for the EPP, Sophie. Grazzi ħafna mela se ngħaddu l-mikrofonu lil Sophie. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi, l-opinjoni tas sur xikluna edha fuq edha fuq l-agenda tagħna. U naħseb li li huwa biċċa xogħol utli ħafna għax hemm hemm din il-gap, hemm dawn l-ostakli, dan il-vojt li jisibu ċittadini kuljum u hawnhekk ġew identifikati. Din hija kwistjoni ta' suq wahdini anke f'bosta oqsma s-suq wahdini kien ta' suċċess iżda hemm ċertu eh, ostakli fil-funzjonament ta' dan is-suq uniku hemm ċertu ġufijiet U mhix biss kwistjoni illi ikollna mijiet ta' direttivi u regolamenti u nadottawhom, l-ideja hija qed nippruvaw insibu x'jaħsbu ċ-ċittadini fuq x'inhu tassew dak li jaħdem u x'ma jaħdimx fis-suq waħdini. Jiena grata ħafna illi l-Kummissjoni u l-Kummissarju Banjer ħarsu lejn kif jaħdem is-suq waħdini u eh, naħseb illi l-opinjoni ta' Edward hija waħda ta' kwalità għolja ħafna għaliex iffoka fuq punti illi jaqgħu taħt eh, l-ambitu tal-kumitati. Nixtieq insemmi wkoll xi punti li diġà semma Edward stess Naħseb illi hemm kwistjoni prinċipali illi hija l-ostakli ta' l-ostakli ta' taxxa fil-funzjonament tas-suq uniku bħal tassazzjoni doppja naħseb li għanna niftħu frontieri għal ċittadini u ma għedin jivvjaġġaw madwar l-Unjoni anka forsi għabba xogħol jew għax jirtiraw imma huma sibu ma wiċċhom ħafna regoli differenti ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Naf, naf li diffiċli li tagħmel progress fuq dawn il-kustjonijiet ta' taxxa. Imma naħseb illi din hija waħda din hija waħda responsabiltajiet tal-Unjoni. Irridu naħdmu biex ikollna fil-qasam tat tassazzjoni Huwa punt importanti ħafna bħalma qal istru xikluna. U r-rapporter u e, ukoll dwar il-fatturi ta' tkabbir u għal tax xogħol. Aħna qed nittamaw illi tkabbir u l-ħolqien tax xogħol ser e, fil-fatt isiru semma u koll kapital ta' riskju, pero naħseb li nitkellmu koll dwar l-intraprenditorija soċjali. il-fondi ta' investiment għall intraprenditorija soċjali hija parti minn pakkett sħiħ. U anke f'rigward ta' kapital ta' riskju. Dawn iż-żewġ dossiers irridu narawhom flimkien biex ikollna nħarsu lejn b'mod konsistenti u koerenti. Skont il-Kummissarju Barnier, Dan ikopri 10% tan-negozji u 11 il-miljun posta xogħol fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk naħseb li din hija xi ħaġa li forsi għandna nuru aktar f'din l-opinjoni. U nilqa dak li jagħmel ir-rapporter u nistgħu naħdmu fuqha wkoll b'mod kostruttiv. Grazzi ħafna fil-lista ta' shadows Mela, nispera eh, li ma reġistrejt mala ħafna. Iva Niklas Rajtek. Naf, naqbel li dak li ktibt inti Edward passolt huwa utli ħafna u imur jindirizza eżatt il-punti li rridu u naslu għalli għamma ta' naslu mill-emendu ma' jkollok x'daqsek limitazzjonijiet fuq kemm tista' tuża klim. Naf illi dan forsi ma għax il-komitat, però jkun utli illi nistgħu ndaħlu xi ħaġa hawnhekk fuq il-mobilta tal-fond ta' pensjonijiet naħseb jien xi ħaġa stramba li qed nagħmlu kull tip ta' regoli fuq il-pensjonijiet u l-assigurazzjoni fuq il-ħajja u nippruvaw nagħmlu dan b'mod transkonfinali, però din tista' xorta waħda tkun is-sitwazzjoni li ma nistgħux naqbdu ħafna flus minn pajjiż noħduhom f'pajjiż ieħor. Naqbel miegħek fuq il-bżonn illi ikun hemm eh, struttura tal-vjajt li tkun aktar sempliċi u, konformi din hija waħda mill-affarijiet li jidhru indirizzaw meta pereżempju negozji żgħar ikollhom ċertu diffikultajiet biex ikollhom iġibu l-VAT lura minn pajjiż ieħor. Din mhix xi ħaġa li hija speċifika għal dan il-kumentat, però hemm eh, correlation tables li u nafu l kummissjoni tħobb ħafna tuża dawn il-correlation tables u daħħalhom ukoll fil-proċess leġislattiv, però għadna ma rnex il-liġ niksbuhom kullimkien. Għedin nagħtu eżempju aħna hawnhekk fil-fdak għandu x'jaqsam ma' servizzi finanzjarji. Provajna għalhekk eh, inżommu postna fin-negozjati, inżommu pożizzjoni tagħna fil-negozjati. Pero dan u suġġett fejn l-istess għandu japplika u kol dan u nishtiq raġixxi l-kollegi anke f'komitati oħra biex iżommu pożizzjoni tagħhom. Naf illi kollox jiddependi wkoll fuq il-livell reġjonali għall-implementazzjoni jisir aktar diffiċli. Però jekk ma jkunx hemm din l-implementazzjoni reġjonali, nkunu nistgħu nagħmlu domanda aħjar għal correlation tables biex iċ-ċittadin ikun jista' jifhem aħjar fejn edha liġi f'pajjiżhom u f'pajjiżi oħra għaliex naħseb illi diġà qiegħda komplessa wis anke għal dawk li jixtiequ kultant jagħtu anke xi pariri titkun eh, kemm xejn kemm xejn sofistikata l-biċċa biex inaxxielek sir taf dak li titkun taf mill-ħodor ħadd ma jixtieq jitkellem, Dirk inti se titkellem fl-isem li sijar. Grazzi tassew, permetti li nibda billi nilqa din l-inizjattiva. Tfakkarna l-fejn aħna wara kollox edin hawnhekk. Il-suq din għadu weda li ma ġġitx eh, waslet xi tmien tagħha u aħna għadnat naraw diffijiet tagħha meta ċ-ċittadini fil-fatt jkun jixtiequ jeżerċitaw tritijiet tagħhom is-suq waħdin jagħti possibilità ta' prodotti u servizzi estensivi kemm għal pajjiż tagħhom kif ukoll minn stati membri oħra b'dan il-suq il-kapital jimxi b'mod liberu, l-ċittadini jkollhom ċans eh, jivvjaġġaw jaħdmu fejn jixtiequ fih dan l-Unjoni Ewropea. Dan l bozz ta' leġislazzjoni, is-sur xikluna <laughs> jixħet l-attenzjoni tiegħu fuq il-kwistjoni prinċipali li l-Kumitat tagħna jista' joffri valur miżjur tas-Kumitat tas-Suq Intern. Għalhekk jiena naqbel mal-elementi tar-rapporter bħal pereżempju l-ħtieġa li naqsu l-ostakli tat-taxxa għall-impjegati u għal min jaħdem rridu qed naraw l-problema tippersisti ta' tassazzjoni dopna, rridu ntejbu l-aċċess tal-informazzjoni fuq kwistjonijiet ta' prodotti bankari u prodotti ta' investiment. Ħanersaq xi amendi biex nagħti suġġerimenti, pereżempju nistgħu nisqu fl-opinjoni l-lan principali tal-settur bankarju għandu jkun biex jipprovdi kapital lill ekonomija reali Punt ieħor li jien inħoss importanti u li nagħmlu ċittadini aktar konxi dwar it-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Anki rapporter u suġġerimenti għaw fuq il-litterizmu finanzjarju. Fl-ħapru mhux l-inqas priorità immedjata biex niżviluppaw il-potenzjal sħiħ ta' suq waħdini permezz ta' l-implementazzjoni sħiħa ta' direttiva ta' servizzi fiħdan l-istati membri kollha dan item il-tnaqqir fis-suq li jelimna u l-ostakli għal moviment ta' servizzi innovazzjoni u e, eh, kreattività. Jiena kont naħdem fil kabinet tal-Kummissarju Sur Fulkenstein naf kif din ġiet ehm, kienet iddeq l-ħafna nies din direttiva, però issa dan sar donnu strumenta tkabbir eh, ekonomiku għalhekk ir-rapporter għandu jħares ukoll il-prinċipji tal-pajjiż ta' oriġni li tħallit barra minn din id-direttiva u anki li forsi nerġgħu nintroduċuha fil-proċess ta' kooperazzjoni msaħħa tal-pajjiż li għandhom ir li idaħluha ġifri tip ta' koalizjoni biex jimxu pass aktar imaġe minn oħrajn, għalhekk jiena nixtieq nifraħ li sur xikluna bil-appozz l-opinjoni tiegħu u ħerqan li konna kollaborazzjoni tajba fuq l-amenda, l-amendi. Nikola sissa kieġbok, tgħid President. Grazzi tassew, Signora President, jiena nħoss li r-rapporter għamel l-aħjar li seta. Il-kwistjoni li qed jitratta din l-opinjoni huma ferm importanti u huma eżistenti qegħdin magħna u però jaqgħu wkoll taħt il-studja qed issir mill-Kummissjoni u anki it-titli tal-Kummissjoni. Dak li xaqet tagħmel kummissjoni kienet li twaqqaf u tara x'inhuma l tħassib ta' ċittadini Ewropej Bazzikament jien nħoss li xorta waħda l-Kummissjoni ma laħqitx lan taħax il-Kummissjoni il-ċittadini u mħasba dwar l impjek tagħhom tafu x'inhi sitwazzjoni tal-qat, il-biża u il- diffikultajiet li jeżistu mbagħad iridu naraw jekk iċ-ċittadini permezz ta' sistema ta' welfare u xħajrċivu il-benefiċċji neċessari jekk it-tfal tagħhom x'ħajkollhom impjieg. Dawn huma kwistjonijiet essenzjali u ta' tħassib għaċ-ċittadini Ewropej. Ma tistax dinjora fattur bħal dan. Fl-istess studju, l-studju li sar, l-opinjoni ta' ċittadini f'dak li għandu xieqsa ma' politika soċjali Ewropea hija negattiva. Il-ċittadini ħoss li ma jħossux uh, li hemm futur fil-politika li ġiet adottata, qed nitkellem anki sa fuq dal-istudju. 62% jħossu li m'hemmx aċċess adegwat għax-xogħol u li il-faqar mhuwiex qed jiġi miġġielet u li alienazzjoni soċjali u marġinalizzazzjoni edha hemm u mhix qed tiġi miġġilda. Dawn huma t tħassib taċ ċittadini tagħna. Dan ir-rapport partikolari qegħdin naraw 20 biċċa or 20 tħassib ta' ċittadini dawn ma verament tħassib li jeżistu, pero mumiex il-kwistjonijiet prinċipali, reali, mumiex il- l-istampa ċara li għanna tal-Europa prezentament il-kwistjoni principali, tħassib principali tal-Unjoni Ewropea huwa il-qat fejn tinstab il-problema, il-nuqqas ta' tħaddim tas-suq intern hemm tinstab il-problema u barra minnek dak li rridu namlu u nerġaw naħsbu mill-ġdid dwar issu intern. Dan huwa għan fih nifsu ja huwa riżultat? Kif għanevitaw kif ser nelbu in-nuqqas ta' funzjonament ta' dan l-aspett ta' suq intern, in-nuqqasijiet ta' suq intern? Jekk għandna rinu verament nitrattaw il-qalba tal-problemi u tħassib ta' ta' ċittadini Ewropej u l-ġenerazzjonijiet li ħaffaċċaw, l-ġenerazzjonijiet eh, futuri irridu nħarsu lejn il-ħidma ta' suq intern. Dan rapport partikolari jittratta ma' ċertu suġġetti interessanti, suġġetti li huma ta' importanza prinċipali, però mhumiex il tħassi prinċipali ta' ċittadini Ewropew u lanqas huma rakkomandazzjonijiet prinċipali għal mod kif aħna nitrattaw ma' daw il-tħassib ta' dawn ċittadin, ta' dawn eh, tħassib. Da kollu ovvjament imur lura għal prinċipju għal għafas eh, legali li kienet faslet il-Kummissjoni eh, u kif qed ngħidilkom, kwistjoni prinċipali, tassi prinċipali ta' ċittadini mhux qed jiġu indirizzati. Mela, Edward, għaw xattiħor li qed jitkellem dak kollu, mela Edward biex ħantik il-kamma biex kun tista' twieġeb. Jina nishtiq nirringrazzja l-kommenti kollha li saru minn shadow reporters jina ħadd nota tagħhom nista' ngħid li dawn il-kommenti kienu utli ħafna u jina ħerqan ukoll li nisma l-amendi tagħhom u anki fl flimkien. Rigward l-aħħar punt, Missur Judis, eh, ovvjament nista' naqbel ma' 100% dawn mhumiex tħassib ta' ċittadini u nifqawem, nifqawem, dak ma kienx lan ta' rapport. Lan kien il tħassib ta' ċittadini Ewropew li qegħdin jiċċaqilqu li jixtu jagħmlu kummerċ transkonfinali, jixuq jinfħu jiftħu b'kont bankarju, impjegati u nis li jaħdmu u min iħaddem u eh, nis li għedin fis-suq intern da mhux ħassib ta' ċittadini Ewropej u nifqu hemmhekk. Ovvjament eh, dan jidher minn rapport u għal għalkemm u għandu raġu meta jitkellem dwar dan, hemm ħafna tħassib aktar serju minn dan u jnista' naqbel miegħu, però jiena naħseb li il- eh, lan tal-tijaj u shadow reporters u li nindirizzaw il-tħassib għal dak li għandu xieqsa ma' ċittadini Ewropej u anki kummerċ eh, u l-effett ta' is-suq intern, dak u kollox, dak li qed niddiskutu hawnhekk dan ir-rapport. Grazzi tas-sew, aħna għandna data ta' 29 ta' Marzu għal data ta' skadenza għall amendi u mbagħad fil-25-26 ta' prisar nivvotaw eh, fuq dan u fit-30 ħan nivvotaw f'Ġunju għandna l-plenarja u nivvotaw f'Settembru mbagħad. Grazzi tassew, issa li nistaw naddu għal għanna nistabu tajt il-President pittos fuq qoddim, pero issa rridu niddiskutu il-punt 15 fuq l-agenda li huwa il-twaqif ta' program ta' azzjoni għal dak li huma dwana u taxxa fih dan l-Unjoni Ewropea, dan huwa din deċiżjoni ta' taħt il-fiskus għanna il deċiżjoni 104 1482 u n-numru 624. Dan huwa eh, dokument li tiġi diskuss fl-imko, pero aħna nistaw u kol in-issu hawnek. L-imko kien diġa saret laqa fl-imko, aħna konna prezenti u Pablo Zaldo diġa mexxa fi simna dan tkellem fuq dan id-dokument. Għanna Sinjor Patikajnen għawnek u għalek ser natu l-kelma li Theodore Stolojan għal kummenti tijaw. Sur Stolojan. Grazzi tassew, Signor President, kif tistaw taraw dan suppost din kienet laqa konġunta ġifiri li kon u limko, pero apparentament ma nistawx niltaqaw hawnhekk fl-imkien. Seta ġitar. Aħna qed naqgħu taħt ir-regola 51 dwar ir-regoli ta' proċedura u suppost aħna kellna laqa konġunta u anki abbozz eh, konġunt u vot konġunt ukoll. Issa fejn insabu issa? Mela kif tafu l-imko kellu laqa nhar it-tnejn li għadda u huma iddeċidew u anki appoġġaw li jaqblu jaqsmu l-program il-rapport fiż żewġ setturi. Għanna il-fiskus, il-program tal-2013 u fiskalis, ċifri program miħor. Eh, fiskalis 2013. Ikon u kol u wera il-ħsib li jaqsam dan il-programmi U l-argument prinċipali għal dawn il-qsim ta' daw il-programmi u fil-fatt namel sommarju hawnhekk hemm żewġ programmi li jaħdmu verament tajjeb. U din il-konklużjoni ta' l-rapport tal evalwazzjoni ġifri il-rapport temporanju ta' tal-midterm. Ġifri tepp li kunem żewġ programmi Kun eh, profile aktar olja għal żewġ setturi u dawn iż-żewġ setturi huma distinti u għandhom oqsma ta' politika differenti u anki janijiet differenti u jider li jider li hemm riskju fuq kwistjoni differenti, speċjalment it-tassazzjoni, settur tat-tassazzjoni. U nafu li daw il-nuqqas taftejn jistaw naqsu jew idajfu il-progress ta' daw il-programmi hemm bosta stati membri. li għandhom din l-informazzjoni informali l-Renju Unit, il-Germania, l-Olanda, l-Austria, l-Italja, Repubblika Ċeka li u kol jappoġġaw il-fat il-programmi jinqasmu. Issa kif nafu, il-Kunsil għadu maħħax deċiżjoni rigwardin il-kwistjoni ta' jekk inqasmux il-programmi jew le. Aħna għandna ittra minnaħa tal-Kummissarju Sameta. u huwa qed jgħid u jinsisti li inżommu programm wieħed għal daw iż-żewġ setturi ġifri id-dwana u tassazzjoni huwa qed jinsisti rigward il-kwistjoni ta' simplifikazzjoni u li jkollna xejra waħda dominanti għal dak li ju qafas ju eh, programm ta' qafas multifinanzjarju hemm biex ikun hemm ukoll standards għal programm li qed jagħmlu referenza għal setturi differenti f'dak li huma għanijiet, implementazzjoni, evalwazzjoni, awditjar, kif ukoll għandna ittra U l-Kummissjoni fl-ittra insista u s-saħħa il-ħtieġa biex ikun hemm kooperazzjoni msaħħa u anki sinerġiji bejn il-dipartimenti ta' dwana bejn is-sistema ta' dwana u ta' tassazzjoni u li jkun hemm distinzjoni bejn is-setturi f'dak li hu eh, għanijiet li huma azzjonijiet eleġibbli, eh, allokazzjoni ta' budget u f'dawn il-programmi emmek marbuta ma daw il-programmi hemm ukoll għanijiet u miri speċifiċi marbuta magħhom anki ma' settur tat tassazzjoni u hemm għanijiet komuni u hemm budgets distinti għal dawn iż-żewġ setturi. Mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali ħareġ ħarġet opinjoni li favur program wieħed ukoll u nixtieq nagħmel referenza waħda għal kif din it-tip ta', eh, ta rapport informali li aħna rċevejna mid-diskussjonijiet fil-Kunsill jidher li imbosta stati membri li jaħsbu li dan il-programm qed jintroduċi għanijiet oħra bħall implementazzjoni tal-ġi tal-Unjoni kif ukoll testendi il-kompetenza tal-Kommissjoni f'dawk li huma l-uffiċjali tat-taxxa li din ta' fil-fatt taħt kompetenza tal-Istati membri. Dawn hemm daw it-tip ta' diskussjonijiet għaddejjin rigward is-sustanza tal-programm Jiena nixtieq nikkonkludi rigward il dan il- proċess leġislattiv aħna rridu naħdmu skont ir-regola 51 u fl-aħħar net meta l-Kunsill jiddeċidi kif għandu jaqsam daw il-programmi jekk jaqsmux jew le dawn il-programmi, irridu mbagħad naraw kif ser nimxu bix-xogħol tagħna. Rigward is-sustanza tal-programm, Kif għattilkom aħna kellna evalwazzjoni nofs is-sena, u mbagħad kien hemm evalwazzjoni tal-impatt dwar fiskus fl-il tal-2020. Hawnhekk qed nirreferi għas-settur tat-tassazzjoni għaliex aħna nħossu li din hija l-kompetenza li taqa' taħt il-kumitat tagħna. Id-dwana mbagħad taqa' taħt il-kompetenza tal-kumitat tal-imko. Da ma jfissirx li aħna ovvjament ma nistawx namlu amenda, amendi fuq eh, id-dwana. Jiena u kol nista nifraħ l-Kummissjoni għaliex il-Kummissjoni ħadet inkonsiderazzjoni rekomandazzjoni ta' dawn l-evalwazzjonijiet, dawn l-evalwazzjoni tal-impatt u fil-fatt hija problema li nisħu fuq il-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa, e, frodi transkonfinali li naqsu kol pis amministrattiv tal-ċittadini u l-amministrattiv li ntejbu il-monitoraċ u rapportaċ għabbażi ta' riżultati u anki li nizviluppaw network ta' informazzjoni sigura u anki għall-iskambju ta' informazzjoni. Dawn ir-rekomandazzjonijiet ittieħdu konsiderazzjoni mill-kummissarju meta jiġi biex fasal daw il-programmi u anki kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Issa rigward lan ta' dan il-programm, bl-eċċezzjoni ta' dak li aħna diġa' nafu jew sirna nafu mi programm ta' qabel rigward il-vat, il-sisa, it-tas fuq l-introjtu tal-kapital. Dan il-programm għandu lan li ikopri għani ġodda bħal assistenza reċiproka l-irkupru ta' talbiet marbuta ma' taxxa u anki dak li ser isaħ fil-ġejjieni CCCTB u taxxa fuq l-enerġija rigward il-parteċipazzjoni hemm innovazzjoni, aħna hemm xi ħaġa ġdida hawnhekk aħna nafu eh, dwar membri kandidati, membri kandidati, insomma membri ġodda, pajjiżi kandidati. U il-Komissjoni ta' tipproponi msieħba ġodda għal dawn il-programmi li huma pajjiżi imsieħba tal-politika tal-ġirien u din tkun kondizjoni li ovvjament il-pajjiżi kollom u jkunu anzi adottaw jew inkella ittrasponew fir-regolamenti tal-istituzzjoni fil-liġijiet tagħhom sabiex ikunu bekk iktar rib ta' dak li aħna nixtiequ naraw dawn il-pajjiżi. U anki esperti esterni rigward azzjonijiet oħra il-Kummissjoni biss bażżomm l-istess strutturi bħal fi programmi ta' qabel, azzjonijiet konġunti li jixtu l-attenzjoni fuq l-iskampju ta' arfin u l-aħjar prassi li jibnu sistemi ta' informazzjoni u anki eh, attivitajiet ta' taħriġ li jixtu l-attenzjoni fuq il-kompetenzi, fuq il-bini ta' kompetenzi umani. Dan il-programma konsistenti ma l-Istrateġija Ewropea tal-2020 u nixtieq ngħidilkom li dawn iż-żewġ programmi kienu jeżistu, dawn kienu jazistu daw il-programmi u Anzi, nista' ngħidilkom li l-Kummissjoni qiegħda timplementa dawn il-programmi fl-imkien mal istati membri, però l-amministrazzjoni ċentrali hija l-Kummissjoni issa rigward il-budget hemm envelop totali ta' 777.6 miljun maqsum għal kull settur għanna 554 miljun euro u dan ifisser 70 fil-100. U għat-settur ta' tassazzjoni hemm 232.2 miljun euro ġifiri 30 fil-100 dak li għalhekk nistgħu ngħidu f'dan l-istadju rigward il-budget. Ovvjament ħadd ma jħu gost, eh, ħadd ma jħobbu s-settur tat-taxxa, però s-settur tat-taxxa jidher li m'għandux finanzjament biżejjed, għalmenu din hija l-ewwel evalwazzjoni tiegħi meta nġu biex ngħidu u naraw xirrit jagħmel dan is-settur, speċjalment dan il-qasam, eh, eh, kopert minn dan il-programm u fil-programmi ta' qabel jekk aħna konsiderazzjoni l-istess tip ta' deċiżjonijiet, pereżempju l-Kummissjoni tfassal qafas multijanwali li jieħu 2013 sena e, ġifri sal s sena sal-2013 il- settur ta' dwana għandu zida ta' 15% fil-rizorsi tiegħu fil-waqt li it-taxxa għandu inqas minn 1%. Allura hawnhekk għandna mod kalkulu ta' kif nistgħu nirraġunew l-affarijiet, per l-iktar ħaġa importanti u li fil-programmi ta' qabel is-settur ta' ta' dwana u l-budget ta' dwana kien jirrappreżenta 67.3% tal-budget totali u issa dan żdied għal 70% fil-waqt li s-settur tat-taxxa kien ta' 32.7% tal-budget totali fil-waqt li issa huwa 30%. Ġifiri dan ifisser li b'xi mod jew ieħor il-settur tat-taxxa huwa ifqar Wa l fqar parti għandu l fqar allokazzjoni it-taxxa. Un bat ikin ħarsu mbagħad lejn il-manteniment, l-IT, l-iżvilupp, eċetera, eċetera. Dan ifisser 81.6% dwana u 70% għat-taxxa. U il-pitċa il-kbira tal-ispejjeż tal-budget huma allokati għal sistema tal-IT fil-fatt l-European Information System dan huma komponenti tal-EU li huma e, is-sidin tagħhom huma l-Kummissjoni. U fis-settur ta' dwana hemm żieda għal azzjonijiet konġunti ġifri dan qed nitkellem dwar seminars, dibattiti, skambju ta' arfin prassi tajbin u fit-tassazzjoni hemmhekk fit-settur tas-tassazzjoni dan jiżdied biss għal taħriġ. Dak li na ippreżentajt u fil-fatt jiena verament lest li nitallem u nifem u anki naqsam l-opinjonijiet tiegħi magħkom u nisma' kull l-opinjonijiet tagħkom f'dan ir-rigward. Grazzi. Um... Grazie ħafna. Liem, nessa, fissam il-Grupp Soċjalista. Grazie ħafna, President. Jina naqbel ma' dubi li esprima su xtolojan fil rigward l-programmi tal-programmi Fiskalis u Fiskus ninġabru f'programm wieħed. <clears throat> Naf li hemm bżonn ta' simplifikazzjoni u eh, li nżidu programmi oħrajn, iżda dan m'għandniex nagħmluh jekk ser iwassal għal inqas koerenza fl-approċċ tagħna. Il-Kummissjoni qalet li hemm paralleli x'nistgħu nixtarru bejn fiskus u fiskalis żewġ programmi differenti, iżda naħseb li rritu kunem hemm iktar minn xi punti żgħar ta' koezjoni biex nkun nistgħu niġbru dawn il-programmi f'programm wieħed. Dawn il-programmi separatament ħadmu tajjeb sissa. Issa jekk nagħtu ħarsa lejn il-kontenut tal-programm jiena favur kwalinkwa ħaġa li tista' tgħinna ntejbu l-iskambju ta' informazzjoni u l-aqwa prassi u l-infurzar ta' networks tal-networks umani u dawk tal teknoloġija informatika. Iżda il-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa hija xi ħaġa importanti ferm u anke li l-iskambju kummerċjali jkun aktar faċli għaliex fi żmien ta' kriżi il- taxxa tkun priorità għalina iktar minn kwalinkwa ħaġa oħra. Grazzi għandi Serpa Kajner mill-Kumitat IMCO preżenti hawnhekk u se t-prezentanna l-punt di vista ta' IMCO l-ewweli u mbagħad ngħaddu għax-shadows l-oħrajn. Issa kellha stampa ġenerali dwar x'namlu aħna flekon u issa naraw x'għandha tgħidilna. Grazzi President, bħala politiċi aħna għandna żewġ kompetenzi jew tliet kompetenzi jiena membru tal-Ekon, Viċi President għandni kemm ġejt eletta għall kumitat IMCO għaw s-sur Baldassarre li ma setax ikun prezenti għawnek, iżda t-nej li aħna qed immexxu din il laqgħa tal-pożizzjoni ta' imko fuq dawn iż-żewġ programmi. Dan ser jirrikjedi ħafna ħin għaliex bażikament is-sur Xtolojan diġà preżentanna x'inhuma l-fatti hawnhekk u rrifera wkoll għal uħud ta' l-imko. Fir rigward il-direttiva Texud huwa saħaq li l-Kummissjoni ħad iġġieled kontra l-frodi u l-kutrabbandu u ser jaraw kif l-azzjonijiet ser ikunu aktar effettivi għal ġenerazzjoni tal-programmi li jmiss tal-MFF. Imbagħad il-kwistjoni li l-politiki tat taxxa u ta' dwana jkunu aktar qrib tal xulxin biex bekk il-rizorsi jkunu aktar effettivi. Aħna naqblu li dawn huma kruċjali għal ħidma effettiva tas-suq intern, iżda kien hemm tliet messaġġi ewlenin li ħarġu minn naħa tal-imko. L-ewwel nett l-evalwazzjoni tal-impatt huwa magħmul minn żewġ partijiet separati għalhekk ma kienx hemm evalwazzjoni tal-impatt ta' x'jiġri kieku dawn il-programmi npoġġuha f'keffa waħda. U xi fisser dan? Il-kwistjoni kienet li dawn iż-żewġ programmi separati kienu utli ħafna u kienu ta' suċċess separatament u għalhekk ma tantx hemm xi raġuni jew evidenza tali li dawn żewġ programmi separati ħajaħdmu aħjar jekk ikunu mitfuqa f'keffa waħda ma tantx hemm xi benefiċċji tangibbli ta' dan iktar milli l-kwistjoni tal-koordinazzjoni u li naqsu l budget u anke li ntejbu l ġestjoni amministrattiva. Din hija ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni u l-proposta tal-Kummissjoni. Imbagħad ressaqna tħassib li kien hemm dejjumin possibbli fil-tassazzjoni li jista' jxekkel il-fondi u l-azzjonijiet tal-programm ta' dwana U għalhekk it-tweġiba ta' imko mhux biss kienet ta' dubju iżda wkoll negattiva fuq l-idea li niġbru dawn iż-żewġ programmi taħt keffa waħda. Tajjeb, il-President issa jidher li jien ukoll għandi żewġ kompetenzi għaliex Wolf Klins li kien ixedow kien mhux qiegħed hawn tani nota lest ngħid lesta ngħid li qiegħed fil-post fejn suppost qiegħda jien ukoll. Nista' nżomm fil-qosor hawnhekk u ngħid li Dr. Klintz huwa kontra l-proposta li nintegraw il-programmi ta' dwan u l-programm ta' fiskalis għal bosta raġunijiet ħafna minnu diġà semmu hemm il-fatt tal-kompetenza esklusiva tal-Unjoni għal programm ta' dwana u mbagħad l-aspetti tas-suq intern Mbagħad ukoll il-fatt li t-tassazzjoni issir iktar fuq livell ta' stati membri. Jiena naħseb li l-kwistjoni tal-budget li għajjem ir-rapporter hija relevanti ħafna u bħalma li kolliem jekk irridu tassew nkunu ċerti li qed nindirizzaw l-evażjoni fiskali affarijiet bħal dawn rridu nkunu kapaċi nimmonitoraw kif l-affarijiet qegħdin jimxu u niżguraw li l-allokazzjoni tal-budget tkun magħmula b'mod xieraq. Dan ikun utli f'dan il-qasam. Wolf Klins jibqa' konvintu ukoll li tikseb tnaqqis billi huwa dubjus jekk hux se nixbu tnaqqis jekk niġbru dawn iż-żewġ programmi flimkien, jekk ħadd tagħmel tnaqqis tista' tagħmel tnaqqis fil-programm individwali iktar milli toħloq xi ħaġa li tkun kemm xejn stramba li nittrattawha diġà rajnija fil-Parlament Ewropew għaliex iridu naħdmu fl-imkien bħala żewġ kumitati u aħna bħala politiċi parlamentari nispiċċaw flok il nkunu prezenti għal laqaj konna rridu nkunu preżenti f'żewġ laqat fl-istess ħin. Din ġrat diġà issa u għalhekk mhux qed tejjeb il-ħidma tal-affarijiet fil-Parlament Ewropew. Xej affattu. Mill-punt di vista tal-alde aħna rridu daw il-programmi jkunu separati. Issa ngħaddi għal shadow ieħor Filipp. Jatawn. Nixtieq nibda billi ngħid li meta ġiel li n-nies jattendu żewġ laqat tittihom skuża li laqas jipparteċipaw għal waħda biss u hekk niġdu hawnhekk u qed naraw li hija ekonomija ta' rizorsi. Iżda ma nemminx li dan u l-każ għax meta nara numru ta' personal u interpreti li qegħdin għal 6 MEPs il-President interrompe, l-interpreti qegħdin għal web streaming ukoll għall pubbliku li qed jarana. Philip Lambert, ma tantx naħseb li għandna pubbliku hawnhekk fuq suġġett tant affaxxinanti jisegwuna. Klim li l minn mikrofonu. Ikompli sur Lamberts. Jina naħseb eh, nista namlu indikazzjoni ta' dan fejn nistgħu nifrankaw l-ispejjeż fil-Parlament Ewropew. Jekk nżommu dawn iż-żewġ l-affarijiet separati m'hemmx ċertazza li ħajkun hemm tnaqqis, ma nafx kemm ħafna naqsu il- flejjes fil rigward il-ħidma tal-istituzzjonijiet u naf li jekk iktar hemm opportunità mhux se titilfuha. Naċċetta l-ġudizzju ta' nies li huma iktar esperjenzati fuq dan. Issa fuq is sustanza. L-ewwel nett nixtieq ngħid li bajt Mistaġeb li dan huwa qasam ta' tassazzjoni fejn għandna kodeċiżjoni nilqgħu dan il-fatt, imbagħad nixtieq nuża dan sal-milja kollha tal-allokazzjoni li għandna. Ġifieri fi kliem ieħor rrid nesplora jekk meta nitkellmu dwar strumenti għal kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet fiskali, jekk nistgħux nużaw l-opportunità li nintroduċu miżuri bħal pereżempju għala ma nippermettux jew nobbligaw l-amministrazzjoni tat-tassa biex taqsam l-informazzjoni dwar is-sentenzi tat-taxxi li qed tagħmel fuq il-kumpaniji individwali. Għaliex ħafna każijiet l-amministrazzjonijiet tat-taxxi tal-Lussemburgu jaqtaw sentenzi ta' taxxi u anke l-Belġu u ħadd ma jkun jaf x'inhu jiġri u dan jispiċċa f'non tassazzjoni doppja, tripla jew kwadrupla saħansitra. ċaġoħra nixtaqt ngħid jekk inżommux dawn il-programmi separati jew naqduhom flimkien, jien nixtieq il-Parlament juża din l-opportunità kemm jista' jkun biex nevitaw l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa kif għalliem. Kwistjoni ta' sentenzi ta' taxxa jiena edha l-qalba ħafna jiena nirressa ħafna dan il-punt. Grazzi. Ivan. <clears throat> Well, uh, thank you. Grazzi, Signora President. mil bidunet nixtieq nkompli fuq l-istess linja għaliex jekk nagħti ħarsa madwari jidher isna qegħdin mal fantazmi hawnhekk ma' ħadd. Signora sinjura President qed dawn u hija paċenzjuża ħafna magħna. Mbagħad nixtieq napprezza wkoll l-interpreti kollha li qegħdin hawn bil-qiegħda jagħmlu x-xogħol tagħhom mod eċċellenti. Issa, xi punti għal kummenti tas-sur Stolojan. Nipprova nsemmihom waħda wara l-oħra. L-ewwel nett. Onestament jiena provajt nagħti ħarsa għal ejjun possibbli ta' fiskus li kont qed issemmi inti sur xtolojan. U jiena provajt nagħmel l-armu tiegħi sabiex insib dettalji neċessarji. Issa, biex nkun konformi ma' dak kollu li għattintom jina kemm xejn xettiku fuq dan il-proġett. L-ewwel punt. Issa t-tieni punt huwa dan. Jekk qed nifhem Il-programm Fiskus għandu jkun xi ħaġa bħala suċessur għal eh, program tal-2013 ta' dwana fiskalis 2013 iżda żewġ programmi fiħdan dan u ma kemm xejn differenti u għandhom jiġu indirizzati b'mod differenti. Id-dwana, pereżempju, fl-Unjoni jew fil-kompetenza tal-Ewropa, hemm ukoll hemm aspett u mbagħad hemm l-aspett tal-Stati membri fuq tassazzjoni. Min din punt di vista jiena donni nifhem jew nipprova nifhem għala il-budget qed ikun differenti proporzjonalment. Żewġ terzi li dwana u terz lit tassazzjoni fir rigward il-kompetenzi. Jiena jidirli li hija raġonevoli. Fuq il-teknoloġija informatika 80% fil tassazzjoni l-dwana u 20% lit tassazzjoni Nifmu dan. jekk temmina għammina jew le ma jemma nistax nifhem il-kummenti tiegħek għalissa għala ż-żewġ programmi qed nitkellmu hawnhekk. Għala ma jistawx jeżistu flimkien b'mod parallel. Għala għandu jkun hemm programm wieħed biss. Huwa punt li ma naqbilx miegħu jien, nressaq il-kritika tiegħi lejħ, u għalissa ma nista' nara l-ebda benefiċċju importanti, forsi nifrankaw il-flus bħalma smajna, dan kikun apprezzah, iżda minix ċert. Nħares il-qoddim għal kooperazzjoni miegħek sur Xtolojan, u naraw fuq medda qasira jew medja ta' żmien x'ser sarraf dan kollu. President Nicolas Chuntes kien ix-shadow ta' Gue ma nafx jekk Jorgen jixtieq xi jgħid xi ħaġa. Iva. Hemm kwistjoni importanti fuq l-aġenda għalhekk il-kolleg ma setax eh, ikun magħna u mi mhix lest li nitkellem fismu. Grazzi ħafna, tajta President. Ma tnara l-ħadd jitlob għal-kelma fost il-membri Aħna diġa smajna mill-Kummissarju għaliex semmejna dan il-punt mal-skambju ta' femiet mal-Kummissarju iktar kmini din il-ġimgħa uħut semmaw mirant membri oħrajn tal-Kummissjoni Issa naddil kelma l-rapporter. Signora President, forsi nistaw niġu ġurnati mir rappresentant tal-Kunsill jekk qiegħed hawn propri fuq din il-kwistjoni. Il-President, ma naħsibx li għaw xi ħadd mill-President hawnhekk. U laqqas id-delegazzjoni ma jistax jitkellmu fissam il-Presidenza, le mew ħadd mela mhux possibbli għax ma ħadd tajt il-President. Is-sur xtolojen. Tajab l-ewwel net, grazzi ħafna għall kummenti huwa għapunta ta' tluq ovvjament għalina. Naqbel ma l-idea li nerġaw nifukaw il-program il-programm mill-ġdejt kienet il-proposta tal-Kommissjoni li saħqet propju fuq li nifukaw mill ġdid fuq l-anijiet biex nġildu l frodi il-frodi transkonfenali, l-evażjoni u forsi fl-emendi tagħna rridu nagħmlu dawn il-punti aktar nisqu aktar fuqhom fil-programm. Ikunu aktar punti b'saħħithom. Dak huwa punt li xtaqt ngħid. Imbagħad, iva nista' naqbel ma' struttura tal-budget L-istruttura tal-budget ovvjament hija fukata tifoka talloka 80% ta' dwana tal-IT dwana u 20% tal-budget qed imur għal qasam ta' tassazzjoni dejjem fuq l-IT. U dan bi wieħed u ieħor huwa konsistenti ma' dak li ġara fil-passat. Xi ħaġa li mhix ċarata lissa u rridu nitkellmuha aktar mal-Kummissjoni għaliex għala skont il-kalkoli tiegħi il-budget għadwana jgħat jizdit minn trimbat il-budget għal settur tat tassazzjoni kważi tjibqa l-istess. Din hija kwistjoni li minn tal-inqas għandna jkollna idea ċara minn naħa tal-Kummissjoni fuqha. Issa l-problema Signora Bowles, jekk ux se diskutu hawnhekk il-parti tal-settur tat-tassazzjoni, il-kollegi ġifiri minn ekon x'ser jagħmlu? ħajaħdmu fuq tassazzjoni, ħadd ma jista' jwaqqafna mill res u emendi pereżempju fuq affarijiet tal-parti ta' dwana tal-programmi konġunti, iżda il-kollegi tiegħi fekon għandhom jisħu aktar li jitkellmu fuq il-parti tat tassazzjoni tal-programm. U nħallu fidejn il-kollegi tagħna fimko biex jagħtu l-kontributi tagħhom fir-rigward il-settur il-parti ta' dwana. Nixtieq nagħmel kumment ieħor. Nixtieq nisħaq propju fuq il-prezentazzjoni tal-Kummissjoni. Fir-rigward din il-parti tat tassazzjoni kif ser toqgħod fil-programm konġunt u inti għad fiċ sur Lambert Sanz qal li tinija f'kodeċiżjoni. Il-Parlament issa qiegħed fi stadju ta' kodeċiżjoni għal dan il-programm ta' tassazzjoni u għala seħdan għaliex dan il-programm il-Kummissjoni qiegħda tqisu bħala mezz sabiex ittejjeb il-ħidma tas-suq intern. Għaldaqstant, hemm aktar argumenti sabiex ikun hemm aktar rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà Għalhekk il-Kummissjoni għandha rwol ċar biex iġġesti dan il-programm għal settur ta' tassazzjoni. Nafu li hemm kwistjoni ta' tassazzjoni fejn l-Istati membri huma l-unika li għandhom il-kompetenza li jieħdu deċiżjoni u li jaqblu fuq kwistjonijiet ta' tassazzjoni. Ovvjament hemm bżonn ta' vot ta' unanimità. Issa qed niddiskutu programm li qed jiffoka b'mod ċar biex jappoġġa l-ħidma tajba tas sistemi ta' tassazzjoni billi nżidu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri u anke biex inkomplu insaħħu u nizviluppaw il-sistema ta' informazzjoni Ewropea. Fil-programm dan miktub ċar ħafna. Fin-noti introduttivi tal-programm insibu dan miktub ċar u tont. Nafu li hemm problema u għadha problema li għadem bħalissa bil-sistemi ta' informazzjoni li huma differenti minn stat membru għal ieħor hemm kwistjonijiet li mhux kompatibbli, eċċetera, u għalhekk aħna rridu nżidu dan eh, iktar ċarezza fis sistema ta' informazzjoni Ewropea. Hemm kwistjoni oħra, Sinjura Bowles. Il-Kummissjoni għamlet ġudizzju wkoll fuq il-possibilità tal-esternalizzazzjoni ta' dan il-programm. Dan xi fisser? Ifisser li tinħalaq aġenzija li tieħu ħsieb dan il-programm u l konklużjoni aħna ma nirrikmandawix L-evalwazzjoni ta' nofs il-mandat qalet ċar li l programmi mhux biss ħadmu tajjeb u taw il-frott iżda anke fir-rigward ta' ġestjoni, ta' soluzzjoni tal-problemi, eċetera, ħadmu tajjeb. Iżdissa għandna aġenzija ġdida għall-IT li hija tinsa propju fl-Estonja, jekk se żball. U għalhekk ikun interessanti naraw x'ser jiġri għaliex din l-Aġenzija Ewropea ġdida għal teknoloġija informatika forse tenala u jkollha fittex xogħol x'imkien ieħor. Jekk dan ikun il-każ, mbagħad il-Kummissjoni Ewropea ser ikollha problema oħra fuq rasa biex tiddeċiedi li ma parti minn din l-IT li għanda għandha allokazzjoni importanti għal budget li ma ħatibqa f'dejn il-Kummissjoni jekk ser tibqa fil-Kummissjoni li ma ħejġi trasferit għal din l-aġenzija ġdida inkarigata b'dan ix-xogħol tal-IT, etc. Jiena għadhom għadni kemm sirt naf li, li twaqfet din l-aġenzija ġdida propju fl-Estonja u issa nindirizzaw ukoll din il-kwistjoni u naħsbu fuqha. Grazzi ħafna. Tajjeb wisq li nifrankaw il-flus naqbdu waqfu aġenzija tal-IT, tajja pwis. Naħseb li fuq il-kwistjoni tiegħek Teodor dwar kif ħan naħdmu bħalissa qed nagħmlu xogħol taħt l-artiklu 51 tar-regola tal-proċedura fejn ix-xogħol huwa maqsum nofs bin-nofs bejn iż-żewġ kumitati u għalhekk obbligati li naħdmu flimkien. Iżda fir-rigward il-kwistjonijiet li ħnifukaw fuqhom, ovvjament ħan ikkonċentraw aktar fuq il-kwistjonijiet tal-kompetenza taż-żewġ kumitati. Jekk aħna jirnexxinna nisseparaw iż-żewġ kwistjonijiet flimkien ikonna żewġ rapporti separati u dak kollox. Imbagħad naraw x'jiġri u nivvotaw fuq l-emendi kollha flimkien taż-żewġ aspetti. Jekk aħna nkunu daħħalna xi ħaġa fuq twana pereżempju, n-nies tal-imko ovvjament ser jetoħarsa lejn dan imbagħad jaħdmu magħna fil-gruppi politiċi fuq kompromessi konġunti u listi ta' votazzjoni konġunti wkoll. U ovvjament jiena nistenna li nappoġġa li nserraħ fuq l-esperjenza taż żewġ kumitati naħdmu b'mod raġonevoli bl-istess mod meta nagħmlu meta naħdmu taħt kooperazzjoni msaħħa. Dan huwa suġġett li għadu miftuħ jekk hux ser naħdmu obbligatorjament flimkien jew inkella nistgħux nimxu mal-pożizzjoni unanima taż żewġ kumitati jiġifieri li ma naqdux dawn iż-żewġ affarijiet flimkien meta nistgħu ħallhom separati. Bħala skeda jew abbozz ta' skeda hija li nippruvaw ikollna konsiderazzjoni tar-rapport tiegħek sal-25 ta' April, imbagħad nagħtu ħarsa lejn l-emendi 7 ta' Mejju, niddiskutuhom 30 ta' Mejju u nivutaw nhar is-7 ta' Ġunju Iżda dan għadu kollu fl-arja għaliex rridu naraw ser jiġi matul il-proċess. Mhux ser tkun iktar veloċi, il-problema probabbilment tkun iktar bil-mod. Uxek. Neringrazzja Nirringrazzja il-membri tal-li baqgħu hawnhekk minn xejn taħt AOB mela nistgħu nitilqu għaliex taqbad ajruplan lejn l-Irlanda, tajt il-President. Grazzi. Nsemma.